Okay. Okay, if you could... Uh, Jek jaġobkom, du postkom. I'm going to have to, you know, we're going to have to be Irridu naħdmu flimkien biex nibdow il-xol tagħna, nibdow l-ewwel u qabel kollox bla viżi tal-President. Għal dawk li ma kinux hawnhekk jiena lqajt il-membri ġodda mill-Kroazja, fit-tmim tal-dialogu monetarju il-bieraħ meta kienu it-tnejn hawnhekk preżenti fil-kumitat. Wara il-wasla ta' żewġ membri ġodda tagħna, s-segretarjat bat il Profil lingwistiku aġġornat tal-Komitat l-Amministrazzjoni diġa għamil tabviżi fuq din il-kwistjoni fuq numru ta' okkażjonijiet iżda nfakkarkom li l-kodiċi tamġiba fuq il-multilingwiżmu huwa setta regoli li gverna regoli tal-faċilitajiet ta' traduzzjoni u interpretazzjoni fil-Parlament Ewropew. Wieħed mir-rekwiżiti huwa li l-Kumitat irid ifassar il-Kostituzzjoni tiegħu u jżomm aġġornat matul il-mandat tiegħu il-profil lingwistiku ta' interpretazzjoni fuq il-ħtiġijiet reali tal-membri tal-komitat. Dan ix-xogħol jagħmlu s-segretarjat. Dan il-profil jqis kemm il-membri sħaħ kif ukoll sostituti tqis fil-sitwazzjoni ta' laqat 12, 16 u 19 u 20 kabini tal-interpretazzjoni. Ġala darba għanna l-politika ta' rotazzjoni nużaw ħafna kamamar tal-laqat tagħna u għalhekk minħabba limitazzjonijiet fiżiċi ta' dawn il-kmamar xi lingwi xi kultant ma jkunux disponibbli. Niskuża ruħi ta' dan u nsar nistrieħ fuq il-fema tal-membri ovvjament ma jistax ikanna kmamar kollha bil-mamrin bil-kabini ta' interpretazzjoni għall-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ġifieri 23 lingwa. Skużawna ta' dan l-avvi, sena niprofaw namlu l-almu tagħna biex nimmassamizzaw kollox kont il-profil lingwistiku tagħna. L-emendi budgetari u l-estensjoni tal-iskadenza l-emendi tal-opinjoni wara l-dozzjoni tal-bozz ta' budget tal-2014 tal-Kommissjoni, s siba l-programm fuq l-internet tal-emendi tal-budget ħajkunu miftuħin dal-waqt u f'dan il-kontest irridu nisħu li fl-emendi budgetari tagħkom tiduturu l-ammont fuq il-linji budgetari u mhux id-differenza li mbagħad awtomatikament tiġi kalkolata mis-sistema. Din importanti għaliex il-pożizzjoni tal-Kunsill għadha ma kienx disponibbli mill-5 ta' Lulju. L-iskadenza l-emendi budgetarji l-istess bħal l-iskadenza l-emendi għall-opinjoni. Jiġifieri 18 ta' Lulju. Inkantkom xi mistoqsijiet dwar in-numru jekk joġobkom itolbu l-segretarjat għal iktar informazzjoni. Il-konsultazzjoni ta' Ekon fuq it-tisħiħ tal-koerenza servizzi finanzjarji u l-leġislazzjoni tagħha eh, saret u dan intem f'Ġunju tal-2013. Irċevejna 86 tweġiba u issa disponibbli fuq il-website. Ikon jixtieq jirringrazzja l daw kollha li wieġbu u t-tweġibiet issa tiġu analizzati biex niddeterminaw l-aqwa mod possibbli li nagħmlu segwitu għal kwistjonijiet li tqajmu. L-aġġornament fuq il trealogi tal-MIFID L-ewwel trialogu fuq il-MIFID seħ nhar l-erba ta' Lulju, dispożizzjonijiet fuq struttura tas-suq il-governanza tal-korporattiva ġi diskussa u kien hemm skeda ta' programm għall-laqat flimkien ma' xogħol tekniku li jista' jibda matul is-sajf. it trialogu li jmiss skedat għall-erba ta' Settembru. Okay. Oh. Okay. Right, uh, we just, just uh, seem to have got a multiplicity of point seven. Għanna ħafna numri seba fuq l-agenda, dan ifisser li sa naslu għal konsultazzjoni mill-ġdid tal komitat punt numru seba fuq l-agenda, fuq il-qafas ta' statistika u r-regolament ir-regola 70 tar-regola ta' proċedura dan huwa rapport li beda bedwer ċikluna u ħa xogħol fidejh issa jem Nwangok u fis-26 ta' Ġunju ntlaħaq kompromess wara segwitu ta' trialogi u spiċċajna proċedura bil-miktub fuq il-regolament tal-qafas ta' statistika taħt il-presidenza irlandiża. Għalhekk issa nixtieq nagħmel konsultazzjoni minn ġdid tal-Kumitat taħt l-artikolu 70 tar-regola tal-proċedura jekk hemm xi ħadd li jixtieq jagħmel xi kummenti. Jiena kont sodisfatta bir-riżultat ma kenniex kollox li ridna u li xtaqna ma naħseb li ksibna progress ġmielna. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, dan ħajitressa għal votazzjoni fil-plenarja. Id-data wis probabbli tkun f'Ottubru. Konsultazzjoni mill-ġdid tal-Kumitat issa fuq l abbus ir-regolament tal abbus tas-suq fuq l abbus minn informazzjoni privileġġata u manipolazzjoni tas-suq, il-tħaqna riżultati sodisfaċenti mit-trialogi, Arlin kienet il-rapporter u jena fil-qosor naddila l-mikrofonu. Well, I don't, I don't want to say... Ma tantx nixtieq ngħid wisq, Arlin ringrazzja l Shadows għax xogħol eċċellenti li jagħmlu fuq dan id-dokument u kena kwistjonijiet komplessi u komplikati ħafna, grazzi lil Sharon tal-li konta t-presidi negozjati u koll, u grazzi ferm l ħaddima tagħna, kemm il-ħaddima tal-grupp, tas-segretarjat, kif ukoll il-ħaddima kollha mill-Parlament Ewropew u anke mill-Kummissjoni għax naf li ħadmu mod kostruttiv u għalhekk wasanna fl-aħħar mill-aħħar għal qbil. Kull ma xtaqt nagħmel wara ngħid grazzi. Grazzi ħafna tajt il-President, grazzi Arlin u grazzi għall-effiċjenza tiegħek fejn inti indirizzajt in-negozjati ta' trialogu. Għal daqstant, formalment nista' nikkonsulta mill-ġdid lill-kumitat fuq dik il-proċedura għal plenarja għabbażi tal-riżultat ta' trialogu. Għaw xaħat li għandu xi oġġezzjonijiet? Le, mela dan wassanna issa għal plenarja. Eh, where's you sit Scott? fil punt fuq usage. Għanna 26 ruħ fil-kamra minn ħajot. Okay, I think, I think we may have to have, well, we may, we may, we may need cards, but we, we shall see. Forsi konna bżon il-karti tal-vot, missa naraw. Tajta, President. Irridu naqblu jew le fuq il-ftuħ mill-ġdid tal-negozjati ta' trialogu neħtieġu Naddu għal votazzjoni għad deċiżjoni li niftħu jew le negozjati mal-Kunsill għabbażi tat-test adottat fil-plenarja il-ġimgħa li għaddiet. Dan tqassam lill-membri mis-segretarjat. U ma' tim ta' negozjati tas soltu bil-President, Shadow Rapporter u Rapporters din id-deċiżjoni bbażata fuq l-artiklu fuq regola 72 tar-regoli tal-proċedura tittiġi adottata maġġoranza tal-membri tal-Kumitat Ekon. Kif ħabbart il-bieraħ, issa edin 50 membru bizzida tal-kollegi Kroati u għal daqstant issa irrid ikonna 26 membru li jkunu favur. Dan votazzjoni taħt ir-regoli il-ġodda. Nixtieq nara li dawk li huma favur il-mandat. Jekk iġobkom. Okay? Anybody? Tajb wisq? Għaw xaħat kontra? Astazzjonijiet? Le? Għal daqstant, hemm 29 favur. Għedin 30 favur issa, għazdit vot. Tajja kwis, ħat kontra, mela grazzja ħafna u dawk il-negozjati ser jibdow. Issa, This is all too complicated. We now go... Komplikat wis, tajt il-President, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda, nsi l-punt numru 17 li hija l-abbozz ta' opinjoni tiegħi mill-Presidenza fuq segwitu dwar id-delega tas setat legislativi u kontroll mill-Istati membri tal-eżerċizzju tal-Kommissjoni għas setat ta' implementazzjoni. Bażikament x'għamilt hawnhekk. Dak li għamilt huwa li ressaqt suġġerimenti bbażati fuq l-esperjenza li kellna fih dan il-kumitat meta sajna dawn il-kwistjonijiet. Skużawni, tajt il-President, inkompli meta jkun hawn I'm, I'm, I'll continue when it's quiet enough that I can hear myself. Okay. Um, the first was to point out that in the area of financial services Nishtiq nisħaq li fil-regolament ta' servizzi finanzjari aħna għanna l-format addizjonali tal-standards tekniċi regolatori u aħna ridna li konna standards tekniċi regolatori ektar mill-li għatti delegati fejn possibli. Din xi ħaġa li qbilna fuqha meta minna omnibus wieħed u aħna naħsbu li dan l-aqwa aġir li nistgħu naħdmu bih. Jiena nixtieq niżgura li l-Kummissjoni tieħu l-konsulenza xirqa mill jessejs eh, xirqa skont l-att leġislattiv nixtieq li l-kolleġislaturi ikunu jistaw jiċċaraw kwalinkwa għan ta' delega, ta delega fit-test tal livell numru wieħed mod partikolari fir-rigward l-azliet tal-politika. L-esperjenza tagħna pereżempju fl-AIFMD hija li aħna restaqna għazliet diffiċli fl-atti delegati u ma tajniex konsulenza ta' politika li kienu biżejjed tal-eżma. Għalhekk taqa' fuqna meta naslu għall-test tal-livell numru wieħed li fejn ikonna preferenzi ta' politika niżguraw li dawn nkunu daħannihom fiħdan it-test. Din hija xi ħaġa li nagħmlu bħala passoltu, għandna rutina għalija u rridu nżguraw li sir. Problema oħra li faċċajna hija l-iskeda ta' ħin fejn ħafna drabi meta xi ħaġa toħroġ mill-Kummissjoni ma nindirizzawix mill-ewwel u sal-aħħar tal-vot aħħari malajr kemm jista' jkun skont l-ambizzjoni tal kummissjoni forsi u ma jkonniex viżjoni ċara ta' xi tkun l-iskeda ta' ħin għal l-atti delegati u l-RTS u għalhekk jiena nissuġġerixxi li dejjem irid ikollna din l-iskeda minn qabel bil-qudiem. Per eżempju, issa għanna skeda li tħallina bħafna affarijiet u dimna x'namlu potenzjalment eh, li ma jkun hemm ħadd li jindirizzhom minħabba l-elezzjonijiet ta' sena diħla fuq is-CRD erba. U jiena dan punt ieħor li semmejt anki iktar il-qoddim ħan semmiħ għax irridu nsibu mod kif nistgħu naġixxu eh, aħjar fuqu. Irridu niżguraw li jkun hemm trasparenza sħiħa u konsultazzjoni tal-partijiet interessati fuq il-kwistjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-kwistjonijiet. Fitmim tmim ta' suġġerimenti tiegħi jindaħħalt komment fuq il-grupp tal-partit interessati stess biex niżgura li jkun hemm biżejjed ħin għal ħatra ta' dawn għal partijiet kollha interessati biex kollha jkun jistgħu jkunu preżenti f'dan il-grupp. Mhix neċessarjament u speċifikament direttament għandax taqsam għal atti delegati, imma ovvjament peress li għandhom opinjoni fuq l-atti delegati hija fatt importanti li għandna nqisu. Barra minn hekk jiena daħħalt kummenti fuq l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni tal ftejm afas mill-Kummissjoni li jagħmilha diffiċli u skabruża li l-Parlament u l-esperti tiegħu jottendu għal laqat tal-gruppi tal-esperti relevanti. Is-sitwazzjoni tidher li hija din li f'teorija jitolbu li aħna nibatu itra biex nitolbu li jkun hemm attendenza tagħhom għal kull laqa li hija proċedura impossibbli Għanna arranġament ad hoc bħalissa li aħna nistaqsu dokument b'dokument, file file, imma l-interpretazzjoni tal-Kommissjoni ta' dan il-punt ma tantx hija waħda tajba għaliex kumitati oħrajn qed isibu aktar u aktar diffiċli minna li jkun hemm ugwaljanza fost l-istati membri għal dan il-kwistjonijiet u xi kultant jgħidu li qed niddiskutu affarijiet oħra fil-Kummissjoni li aħna mhux intitolati li nisibgħu. U mbagħad ikunu qed jiddiskutu għat delegati u affarijiet li wara kollox intitolati li nkunu preżenti u nismawhom. Fil-regolament eh, tal-rekwiziti ta' kapital aħna għadna attenti biex naraw il-standards tekniċi regolatori biex ndaħluhom meta minni l-omlibus wieħed mxejna xar b'xar, iżda fil-fatt ma kenniex f'moħħna il-komplessità u l-volum li ġi kultant ikun hemm ta' dawn ix-xogħol meta jiddaħlu xi kultant leġiżlazzjonijiet sostanzjali addizzjonali. Issa xamenna, issa għanna 1 plus 1 plus 1 u dan jifisser li nużaw it-tielet xhur, it-tielet xar addizzjonali biss meta jkun hemm xogħol sostanzjali u addizzjonali ta' ċertu komplessità u mbagħad nirrevedu l-iskeda tal-plenarja. X'jekk ħa niġħdu xi ħaġa, naħseb li l-esperjenza urietna li tassew għandna bżonn biżejjed ħin fejn kwalinkwa vot fil-kumitat u sakemm nastu għal-plenarja biex bekk nispjegaw lil kulħadd x'ikun qed jiġri għax kien hemm paniku sħiħ meta kien hemm ix-xogħol fuq id-derivati għaliex kien hemm tħassib imma l-NGOs eh, ħasbu li kienet jagħmlu xi lobbying, xi pressjoni li kellax taqsam ma' leġiżlazzjoni. Dan ma kienx minnu u jekk aħna ninsabu f'sitwazzjoni bħal din fejn ikun hemm ċaħda potenzjali għandna bżonn biżejjed ħin jew biex nispjegaw jew inkella biex ninnegozjaw soluzzjoni. Din ksibnija femir imma ma tantx kienet ġusta li kena namlu dan ix-xogħol f'jumejn biss. U għalhekk nirrikomanda li nimxu wieħed plus wieħed plus wieħed li dadda tkun regola standard. Jiena indirizzajt il-kwistjoni tal-waqfa tas-sajf u anke għall-elezzjonijiet irridu niżguraw li l-ħin kollu ma jitnaqqarx u l-Kummissjoni tkun qed toqgħod attenta għal dan bil-qoddim. Din hija xi ħaġa li rridu nqisu jekk inkunu qegħdin namlu l-iskeda tal-ħin, il-kalendarju. Jiena naħseb li kollox ma kollox hemm xi punti oħrajn imma faċli tifmuhom memx għalfejn noqgħod nsemmihom fid-dettall jekk hemm xi ħaġa oħra li l-membri jħossu li esperjenzaw fl-indirizzar ta' kwalinkwa atti ta' delega ta' setat leġislattivi u setat ta' implementazzjoni nitlobkom tresqu suġġerimenti tagħkom u l-emendi tagħkom. Tiddejqu xejn. Minix ċerta jekk għannix xi shadows preżenti hawnhekk? Ħanara minn huma daqsxejn? Werner, inti konti shadow fisem il-PPE, għandek xie kummenti xtaħmel? Fuq il-punt 17 fuq l agenda l-atti delegati. Jow jek inti kuntent bil-xogħol li qed Jow jew kollox li qed nagħmel. Klim lilin mill-mikrofonu. It's a follow-up on the delegate. Tkompli President. Segwitu ta' delegat ta' setat leġislattivi, punt 17 fuq l-agenda. L-input tiegħi għall-opinjoni li tmur għall-Kumitat tal-Affarijiet Legali skont l-esperjenza li għandna interalja għall standards tekniċi fuq l-Emir. Tajab wisq? Naħseb li din issir mill-presidenza. Forsi faċli ngħid min jixtieq jitkellem. Kej u Peter jixtieq jitkellmu kej l-ewwel. Qed ikunu volontari biex jitkellmu. Jekk jogħġobkom. Nixtieq ngħid li fir-rigward l-opinjoni li ktibt aħna naqblu mal-maġġoranza tal-punti li inti għamilt imma għandna xi żidiet iktar mill affarijiet li rridu naqsu mit-test. Aħna naqblu mal-iskedi, mal-kalendarji, l-ideja ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati, il-fatt li l-konsulenza legali u l-valutazzjoni tal-impatt huma parti mill-pakket u ma' affarijiet li nappoġġaw bisħiħ. Iż-żidiet li nixtieq nissuġġerixxi li nagħmlu dwar il-flus ta' informazzjoni lejn il-Parlament Ewropew. F'dan ir-rapport tiegħek inti tissemmi l-informazzjoni bejn ir-rapporter u l-President. Naħseb importanti li l-komunikazzjoni tasal għax shadows ukoll. L-ewwel qabel kollox għaliex kwalinkwa ħaġa li toħroġ mill ezma, emir, mill-partit interessati, mill kummissjoni jekk il-shadows ma jirċivuhomx fl-istess ħin, ikun iktar, eh, eh, ikun diffiċli biex niksbu maġġoranza fil-planarja, ikun iktar faċli jekk ikonna l-informazzjoni mill-bidunet. Nasib ikun iktar faċli jekk din il-komunikazzjoni tiġi estiża wkoll għax-shadows fuq id-dokumenti ewlenin. Naħseb li minħabba l-iskedi osra li għanna l-iskambju ta' informazzjoni ta' malajr tkun utli ħafna. Nissuġġerixxi li fid-dawl ta' esperjenzi li kellna dan l-aħħar li għanna nibnu b'xi mod xi skambju verbali xi laqa ma' eżma qabel ma jkun hemm il-pubblikazzjonijiet biex bekk jistgħu jifmu l-kwistjonijiet li għandhom il-Parlament qabel ma jħorġu l-affarijiet fil-beraħ. Faċli li tispiega l-affarijiet qabel ma l-affarijiet jitnaqxu fil-ġebel qabel ma noqogħdu nibatu it-tri, eċetera. Xejn iktar xejn żid pjana nappoġġa kollox. Tajjeb, nadi għal Peter mbagħad Sven. Iva jiena naqbel naħseb hawnhekk nitkellmu fuq il-kontradizzjoni eh, li rajna fejn test tal-ewwel livell ma jiġix eh, diskuss kif suppost u mar fi direzzjoni li forse ma xtaqniex. Għalhekk importanti li jkun dan il-ftejim eh, li jkun eh, ħaddan fil-proċess kollu ma l-ISIS. U anka nistgħu ħarsu lejn kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma l-ISIS. Din żgur li hija xi ħaġa li li li tinteressani li nagħmluha flimkien u anka il-kumitat konġunt meta eh, namlu dan kollu dan kollu għandu jaħdem u naraw kif li essays jaħdmu eh, f'approċċ flimkien. Din mhux qed tiġi sal għalhekk din dan il-qasam irridu naħdmu fuqha. Naqbel ma'kom u anka tajjeb li nkomplu nitkellmu fuq is-solvenza numru 2. Nadu għazven. Grazzi Cheryl tar rapport tijak illi aħna totalment naqblu maħħa. Met nitkellmu fuq li essays. Irridu nħarsu l-kompozizjoni tal-gruppi tal-stakeholders u irridu fdejjem infakruhom li kellhom xi problemi biex jimxu mar-regolament. Aparti minn hekk, naħseb illi dan kollu ħajkun ibbażat fuq il-proċeduri tagħna. Nasab il-problema ewlenija hija hija l-ammont ta' ta' latti delegati u l-standards regolati mem lebda standards għal gruppi żar biex jaħdmu mal-impjegati li għanna hawnhekk fuq dawn id-dettalji. Il-konsegwenzi ta' dan kollu ifisser li tittaħdem ma' atturi esterni inkella jkun impossibbli li tieħu sustanza. Għalhekk qegħdin situazzjoni anke mas-segretarjat fejn ir-riżorsi huma limitati biex inkomplu u meta meta l-affarijiet jiġu minn mill-laqata gruppi ta' esperti jew mill-liġi ta' tieni grat, qed nitkellmu fuq is-sustanza ma m'hemmx mhux qed niġġudikaw hawnhekk. Ovvjament is-segretarjat mhijiex entità politika. Niċċajta hawnhekk. <laughs> Therefore, Alek, irridu naraw kif ħan iżviluppaw, kif ħan niġġudikaw fuq l-affarijiet differenti. Naħseb din miex il-proċedura normali leġislattiva, però ftit domanda għal tibdiliet jew kommenti meta għanna proċeduri normali fejn dejjem ikun hemm ħafna tibdiliet u kommenti. Nistgħu ngħidu l kommissjoni u l-aġenziji rispettivi jagħmlu kollox perfettament fl-ewwel parti tal-proċeduri, din però mhijiex xi ħaġa daqshekk possibbli. Allura ovvjament skur li hemm problema hawnhekk fuq il-kapaċità li issir follow-up. Tajjeb li aħna intejbu il-proċeduri interni tagħna ukoll. Grazzi. Okay, anybody else wishing? Grazzi, ma nafx hekk xi ħadd li jixtieq jintervjeni. No, I know. Um, uh, I, uh, I obviously I, I welcome that there. Jena nil-għalfat li um, ħajkun hemm aktar affarijiet naqbel ma' kej illi il-shadow rapporters kollha għandhom jingħataw xi ħaġa anke fuq itri formali. ma nafx forsi niċċirkolawhom, forsi jkun iktar faċli li jibgħatu dawn litri lil kulħadd. Kultant ikun hemm problemi fejn imorru dawn litri jekk hux għand il-President jew ir-rapporter. Naħseb tajjeb li jingħataw l-tnejn għaliex l-ewwel tingħata l-President u jiena wkoll inkonċerta illi nagħtiha ngħaddiha lil shadows kollha. U anka l-rapporter. Jekk niformulaw emenda jiena nkun kontenta ħafna illi nkunu nistgħu naqsmu ma' kulħadd. Jiena naqbel magħkom fuq l-iskambji eh, Peter naħseb ukoll idea tajba li nitkellmu fuq il-kwistjoni orizzontali mal-Komitat Konġunt. Forsi inti għandek iktar esperjenza fuq il-miżuri implementattivi. Nistaw anka naraw illi dan l-aspett huwa kopert kif suppost ukoll. Mbagħad żven fuq il-grupp tal-stakeholders ehm, għalhekk hemm punt numru 9 fuq il anka l-ispazju limitat li għandna. uh, anka fil-kommenti kummenti tal tal-stakeholders. Anka l-idea tal-għati delegati jiexa tajba li xum għandhom l-influenza fuq għadin. Għalhekk hija ħaġa importanti. Naħseb ukoll il-proċedura normali leġislattiva dejjem ħa ta' tratta aktar attenzjoni għaliex hemmhekk qed nitkellmu fuq il-politiki l-aktar il-politiki ewlenin. Umbagħad sfena l-atti delegati u standards regolatorji m'għandhomx għalfejn jagħmlu politiki daqshekk kbar. Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex irridu nimxu ma' dawn il-politiki li huma meħtieġa fil-proċedura leġislattiva normali. Però hemm xi ħaġa soħra fil-mandat minħabba l-pressjoni tax-xogħol li kellna. Dan huwa l-ħin li kellna bħala komitat biex niskutu dawn il-kwistjonijiet ta' follow-up. Aħna provajna ehm, nitkellmu fuq kollox biex ninlaħqu mal-aġenda. Għalhekk nittama li fil-mandat li jmiss inkunu nistgħu nimxu għal leġislazzjoni ġdida fuq is-servizzi finanzjarji u nidħlu fil-fażi li jmiss. Nittamaw li jkun hemm biżejjed ħin għal kritika anka jkun hemm follow-up mal-pubbliku u jekk ikun hemm dawk dawk li min kien hawnhekk għall aħħar mandat ikun jafu kif jitkellmu fuq il-mifid wieħed. U naħseb dawn l-ambizzjonijiet tagħna nittamaw illi jkun hemm inqas pressjoni u mhux ikollna 50 eh, leġiżlazzjoni ġdida għalkemm ħajkollna xi wħud. Jiena nieħu pjaċir li eh, nieħdu dawn il-punti li ressaqtu u nittama li nkun nistanka nagħmel xi emendi jiena wkoll eh, u naqdu ma tagħkom. Tista' forsi tuħtu li nota bl-emendi Dan ikun tajjeb ħafna biex nagħmlu mill-aħjar li nistgħu. L-iskadenza għall-eden għall-emendi hija il-5 ta' Settembru f'nofsinhar u ħanitkellmu fuqhom fi 22 jew 23 ta' Settembru. Mbagħad eh, nkomplu 30 ta' Settembru biex jingħataw lill-kumitat eh, mexxej. Ngħidulkom jekk ikun hemm xi tibdiliet fl-iskeda. Tajjeb ħafna mela Nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda, punt numru 10, il-qafas tal-kupru riżoluzzjoni l-istituzzjonijiet mhux bankarji. Il-preżentazzjoni ta' din ta' dan ir-rapport jiġi mir-rapporter um, Kay Swinburne. Grazzi, Sinjura President, jiena naqbel, na, naħseb li mhux kulħadd ħarsu lejn ir-riżoluzzjoni li li ġiet mill-uffiċċju tiegħi dal-aħħar xhur hija xi ħaġa teknika ħafna u dan l-ambjent huwa wieħed speċjalizzat ħafna minħabba n-natura tiegħu l-infrastruttura tas-suq hija waħda kritika wkoll għalhekk irid ikoll l-ippjanar ta' riżoluzzjoni hija xi ħaġa li forsi mhux tajjeb li ssir speċjalment eh, il-kriżi. Il-kwistjoni kbira li għanna meta niftu dawn ir rapport huwa l-fatt il-mod ta' kif eh, jifmexxew il-banek u għandna ambitu kbir ħafna. Jridu naraw biex ikonna għafas eh, leġislattiv li ħoġan kam il-Komissjoni fl-ambitu li għanna unnek il-rapport tiegħi b'mod partikolari qed jiffoka fuq l-istruttura tas-suq, speċjalment fuq il-partijiet illi hemm bejn il-kummerċ bilaterali bejn il-parteċipanti u mbagħad il is-CSTs. Dawk li qed jitkellmu fuq dawk illi jkun hemm eh, insedjament. Tajjeb ukoll illi kollna eh, affarijiet oħra li nistgħu nikkonsidraw per pereżempju l-assigurazzjoni, il-managers tal-assi, Eh, tal-pagamenti u hemm lista twila nistgħu nidħlu eh, f'ħafna dettalji u tajjeb li niftħu l-ambitu u mhux innaqsuh. Naħseb il-żmien ukoll huwa importanti ħafna u tkellimna fuq is-CCPs. Fuq l-infrastruttura tas-suq jiena nemmen illi jekk hemmx eh, kriżi fis-suq jew problema naħseb illi jridu nkomplu nifunzjonaw. Bank jista' ifalli mingħajr ma suq ikun jista' jieħu il-problemi kollha. Ikun hemm impatt fuq is-suq li lin mill-operazzjonijiet tiegħu. U tajjeb illi għamilna ħafna xogħol fuq dan kif il-mod ta' kif jaħdem din l-infrastruttura tas-suq. Tajjeb ħafna li kiku norbtu ta' kif qed taħdem is-CPSIS. Dan kollu anka tlaħaq mal-IMF illi eh, qed jagħmlu ispezzjonijiet pajjiż pajjiż fuq l-infrastruttura tas-suq u diġà qegħdin jispezzjonaw numru ta' pajjiżi fuq il-pjanijiet ġenerali biex nkunu ċerti illi pjanijiet ta' kontingenza u jkun hemm il-funzjonijiet tal-infrastruttura tas-suq. Iżoluzzjoni tar kupru għal banek illi qed isir f'dan il-kumitat u għaddanka fi trialogu qed nifokaw fuq kif il-banek jistgħu jitħallew ehm, ifallu jekk m'hemmx għajnuna finanzjarja. Però eh, dawn il-banek ma sewx jitħallew eh, ifallu jekk sakemm ma jkunx hemm il-manager illi jimbidel pereżempju, rridu ikun hemm xi awtorità Eh, ġew kull suq biex inkunu ċerti li dan il-funzjonament jaħdem. U jkun hemm anke qafas legali eh, fl-istati membri kollha li jkomplu anke bil-funzjonament il-barra mill-reġims insolventi. Hemm numru ta' kwistjonijiet li jridu nħarsu lehom għal dawn il-funzjonijiet. Għaliex hija xi ħaġa urġenti? Naħseb illi nista' nissuġġerixxi illi nħarsu l il-proċeduri eh, dejjem hija ħaġa parti mill-qafas finanzjarju. U anka il-suq domestiku huwa wieħed sistematiku, irridu nħarsu lejn anka l żar CST biex ikun hemm il-suq il-kummerċ jibqa' għaddej kif għal pala rapporter u CSTR ġiġa minna ħafna xogħol biex ikun ikun ftehim eh, armonjus u jkollna su wahdini bejn l-istati membri, 28 stat membru. Qed nimxu ma' prinċipi ta' governanza fuq livell Ewropew u CSTs ukoll jaħdmu taħt liċenzji tal-bank. Anka fir-rapport tiegħi jien qed nissuġġerixxi illi fejn huwa Eh, adekwat. Il-banek jista' jimxu ma l-arardi, l-arardi tal-banek l-istituzzjonijiet fejn huwa adekwat. Meta jkun riżoluzzjoni tal-rikupru bankarju u l-awtorità kompetenti tkun tista' tiddeċiedi meta ma jkunx hemm situazzjoni adekwata. Hemm l-deċiżjoni ta' opt-out naħarsu l-riski li huma assoċjati dan kollha u nkunu ċerti illi nimxu bil-mod adekwat li għanna fl-istituzzjonijiet bankarji. Ir-riski tal-operazzjoni irrid ikun hemm mekkaniżmu f'kull stat membru illi iħalli li s-CST tkompli b'xogħla anka il barra mill-reġim tal-insolvenza. Bħalissa ħafna stati membri għandhom reġims, però mhux kollha Għalhekk rridu nkunu ċerti illi aħna ma jkollniex problemi f'din is-sistema. Jekk is-sistemi tal ta' dan kollu ma jtaħdimx rridu nkunu ċerti li negozji ehm, ikollhom proċens anka l-barra mill-insolvenza ta' dal istati membri. Autorità ta' l-rizoluzzjoni forsi tista' eh, issir mill-istat membru u anka forsi jkun hemm xi arranġamenti alternattivi jekk ikun hemm xi bank li tieħu din l-azzjoni jew entità. Biex hekk inkunu nistgħu nżommu n-negozju għaddej taħt is-CST. Taħt il-CCPS tenes CSCO eh, prinċipju rridu nibqgħu eh, nimxu mal-qafas leġislattiv biex nimxu anka mal-ħin illi għanna u titħol fil-qafas tal-Unjoni Ewropea għal l-infrastruttura tal-suq. Naħseb illi anka għedin inżidu fil-impenji tagħna minħabba il-G20 ħafna sforzi li qed isir mill-Shadow Rapporters għandna bħalissa qafas illi qed nitkellmu fuq il-governanza ta' CCPs ġewwa l-Ewropa u qegħdin nippruvaw nassiguraw illi jkun hemm il-prinċipju ta' governanza eh, fil-leġiżlazzjoni u naħseb anka niċċentralizzaw il-pożizzjonijiet fi CCP biex bekk nkunu aktar trasparenti, irridu nkunu ċerti wkoll li l-governanza u l-proċeduri eh, ikunu għedin jikkontribwixxu għal-suq palma huma xtaqu jagħmlu. ċertu membru għandhom ukoll relazzjoni mal-CCPs, l-investituri però m'għandhomx. Għalhekk ix-xogħol li għamilna fuq dawn l-assi eh, ikun qegħdin nassiguraw l-offerti tal-membri u ikun hemm eh, skambju kollaterali. Għalhekk tajjeb l nħarsu lejn l-assi tal-klijenti tal-membri u anka il-kapital regolatorju tas ccp It-tibdiliet li jsiru tal-emir jwaslu li jekk ikun hemm xi bank li fallu jkun jistgħu jitrasferixxu il-kapital tagħhom għal membru ieħor. Importanti mal dejjem li proteġu il-klient u mhux nproteġu il-ħadd ieħor. Għalek il-CCP għandu bżon eh, governanza ehm, importanti u jekk ifalli CCP irrit ikollna pjan. Iva irrit ikun hemm eh, sostenibilità tas-suq imma importanti nħarsu anke l-investituri. Minn dak li rajna fl-emir, irrit ikollna fondi tajjeb biżiet biex eh, anka ikun jistaw jgħinu jirkupraw l-akbar l-akbar żewġ membri. Hija xi ħaġa li forsi mhix taqsek normali u taħt operazzjonijiet normali li ikun hemm bżonn aktar miżuri li jiddaħlu. Dawn il-fondi għandhom ikunu gwar biżejjed hekk kif inkunu qegħdin nagħmluhom, biex ikun hemm il-kontribuzzjonijiet kif inhu xira u il-kapital u koll ikun jista' jgarantixxi l-irkupru ta' CCP. Jiġifieri l-ebda eh, CCP Ewropew ma kellhom bżonn aċċess eh, ta' dawn il-fondi meta eh, ikun hemm il-kontribuzzjoni tal-membri. Anka mill-2009 qatt ma morna lil minnek, jiġifieri qed nitkellmu fuq sitwazzjoni li probabbilment mhijiex daqshekk probabbli li ssir manka kif qed inżidu l-importanza ta' TTP imma rridu nħarsa nikkonsidraw ir-reġims illi jidħlu magħha. Qed naraw numru ta' prodotti li għandhom x'aqsma CPs u s-CPs qed ibidlu anke l-modelli ta' negozju tagħhom għax hemm aktar opportunitajiet ukoll. Tajjeb li nħarsu lejn il-maniġġjar kollaterali jekk ikun hemm xi tip ta' sitwazzjoni kemm mod internu u estern ta' CCP, jekk dawn il-fondi kollha jintużaw, eh, kif ħa nużaw il-CCPS għajosko u l-prinċipju tijaw. Naħseb tajab importanti ħafna illi niddefinixxu fejn jispiċċa l-irkupru fejn jibda riżoluzzjoni għal CCP. Għalek jiena qed nipprova nagħmel l-ewwel attentant tiegħi ehm, forsi kan nixtieq nara xixtiequ shadow rapporters imma mir-rapportejn naħsbu illi Dawn il-fondi huma miżura ta' kupru u jimxi mal-ġerarkija ta' dawn ta' din is-sistema. Iżda meta dawn il-fondi jispiċaw li għalkemm kemmi xaġa improbabbli, ikun hemm lassi illi jidħlu hawnhekk. Tkellimt fuqha fir-rapport eh, l-awtorità kompetenti nazzjonali u anka ehm, il-kupru tal-awtorità regolatorju jimxi ma' reġim regolatorju. Meta jispiċċaw dawn il-fondi, għalek mbagħad il-proċeduri ta' governanza normali ma jaħdmux aħna irrid ikollna iktar eh, studju minn awtorità kompetenti. Dawn kienu l-ambiti ġenerali li kellna u aħna ifokajna fuq żewġ osma qed naraw aktar riskju fis-CCPs u qed naraw ukoll is-CSTs li huma importanti ħafna għal suq Ewropew u anke għandhom għasmu mal-CSITs. Tajjeb li jkun riżoluzzjoni, pjan tajjeb um, anka li nimxu ma' CPSS tena jasko. Irdu ħarsu lejn infrastruttura dok li provdu Eh, din infrastruttura rridu ħarsu l-ambitu illi għanna. ħaġa li jena eh, iġġilet fuqa u eh, provajt insib il-mota kif nimxu fuq il-CCPs u CSTs. U rridu naraw jek jikanix ninkludu aktar sistemi ta' pagamenti, siti minn fejn ġejjin u anka l-assigurazzjoni tal-managers. Naħseb mill-CPSS IOSCO naħseb li l-qasam ta' CCPs huwa ħafna iktar avvanzat mill-oqsma kollha ta' banek li mhum eh, l-istituzzjonijiet li mhumiex bankarji. Ovvjament hemm manka leġiżlazzjonijiet oħra illi eh, qed jitkellmu fuq dawn is-siti u eh, kwistjonijiet politiċi u l-STRs. Dan kollu huwa importanti għalhekk għanna numru ta' dokumenti differenti u lodda ta' solvenza importanti li jitru fil-governanza u koll. Għanna ħafna partijiet mill-leġizlazzjoni illi forsi rezoluzzjoni ta' irkupru tista eh, tkun qed dan kollu flimkien, imma importanti li nagħmlu dan kollu malar kemm jista' jkun. Eh, dan huwa l-ambitu ħaniqaf hawnhekk nistana xi kommenti oħra, naf li hija teknika ħafna, jiddispjaċini jekk forsi ma stajtux tifmu daqsek blaħjar mod manka nirringrazzja shadow rapporters ta' xogħolhom. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much, Kay. Grazzi Kay. Mela, shadows issa l-PPL e, u l ned dan u taħubna jkjoġbo. Grazzi ħafna. President, grazzi ħafna. Nishtiq nibda billi najt li eh, jiena nemmen li jekk aħna serji fir-realtà li se nagħtu l-isfond tal-funzjonament tajjeb tas-suq mela għandna nimxu l-qudiem fir-gward tal-leġislazzjoni, fir-gward tal-istituzzjoni finanzjari li mhumiex il-banek kif intqal minn kej, dana eh, kien ċar li l-istituzzjonijiet mhux bankarji diġà il-qafas diġà qed jipprova joħlo sfond li jkun sigur u dana inkoraġixxa iżjed eh, kummerċ il-clearing u s-settlement il-ħlasijiet li jsiru u regolamenti kollha li diġa daħlu fis seħħ jew li qegħdin diskussi li semmaw minn kejl mifit tnejn u oħrajn, dawna kollha huma essenzjali f'dan rigward Waqt li dan ir-regolament huwa immirat lejn funzjonament ta' kuljum binqas riskju fis-swieq dana ma jipprovdux għal situazzjonijiet estremi ta' tensjoni fis-swieq u anki um, situazzjoni seri oħra. U bekk um, dana jixra li konna l-rikupru tal-resoluzzjoni dwar l-rikupru u l-ħlasijiet biex ma jkunx hemm uh, dis, uh, il-disrupzjoni fil-suq. Naħseb li dana ibiddel id-direzzjoni tad-dibattitu tagħna fid-direzzjoni tajba iġveri u qed nifokaw hawnhekk fuq um, linji gwida essenzjali għal rezoluzzjoniet fil rigward tal-dawn l-istituzzjonijiet mhux bankari u kif intqal minn kej biżjed dettalji fil rigward ta' dawn il-kwistjonijiet legali u jiena hawnhekk nixtieq ngħid illi eh, fil-rapport jiena xtaqt nifoka fuq numru ta' punti li jieħdu in konsiderazzjoni il-rapport kurrenti abbozzat illi se jikkomplementa il-rapport ta' kej. L-ewwel net nixtieq nitkellem dwar l-approċ ġenerali għal irkupru u għall-rezoluzzjoni, għal dawn il-pjanijiet, għal dawn l-affarijiet. Jena nemmen li l-istituzzjonijiet mux banek, eh, istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jizviluppaw pjanijiet komprensivi u sostantivi u ma stess li għandhom jiġu eh, riveduti mill-autorita rilevanti li għandha ikolla l-possibilità li eh, titlob tibdilit fil-pjanijiet. Eh, l-autorità ta' revizjoni għandha jkollha dritt li tintervjeni għall-insabilità eh, fl-insabilità finanzjarja u l-autoritajiet għandhom ikunu jafu r-riskju eh, tal-ħolqien tal-inċertezza fis-swieq fil-ċirkostanzi fejn diġà hemm ħafna attenzjoni fir-rigward tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni u metodu ta' riżoluzzjoni jiena dak li sib utli li nżidu hawnhekk huwa li l-awtoritajiet tal-supervizori fil-kull stat kull pajis għandu jiprofa, għanda tiprofa tajn u iżom l-oħrajn informati. U eh, f'gruppi fejn għanda ġurisdizzjoni differenti, eh, pjan għal rizoluzzjoni ehm, ta' grupp jista jirrisolvi differenti bejn l autoritajt differenti, għabbażi ta' kooperazzjoni tal autoritajt differenti f'ġurisdizzjoni differenti. Nista' nista' naħseb dwar situazzjoni fejn um, reazzjoniet jistaw jelbu tħassib ta', ta', uh, pajis in partikolari. Importanti li nizguraw illi pjaniet fil-ġejjeni għal istituzzjoniet mhux bankarja għandhom ikunu konsistenti ma' regolamenti li jeżistu. Nasab li kej hija ovvjament tal-istess tal-istess opinjoni. Jiena nemmen ukoll illi in-natura speċifika ta' Eh, ta' titoli ta' sikurta' partikolari għandhom zon ta' pjanin partikolari għalihom. Se nagħtikom eżempju dwar dan. L-irfinar tal-ambitu ta' xi kostitwixxi ikkof eh, funzjoni għal depozitarji huwa diffiċli ħafna ovvjament. Ir-rapport dwar il-punt 12 jispeċifika eh, in partikolari l-kriżi xenarju ta' krizi, il-funzjonament tal lazijiet il-settlement, ta' depositarji għandu eh, din situazzjoni għanda tinżam, memx dubju dwar dan, iżda jiena naħseb li għanna nżommu f'moħna eh, funzjonament oħra, per eżempju, tan-notar, fejn il-depositarji tal- eh, ta' titoli ta' sikurta ehm, ċentrali jintraċċaw iżommu dawn taħt Um, u, u dana jista' wasal għal riskju u konsekwenzi sistemiċi għal, għal funzjonament taħt lasijiet. U hemm rabta bek bejn il-funzjonament differenti, depozitarji għandhom jinżammu f'moħħna. Jina nobod dawn l-akronimi, dispjaċini najda, xuma jina nipreferi li nuża l ismi sħaħ u bekk għandi għandi eh, eh, eh, nisinkronizza ruħi meta meta qed nitkellem għax kieku jiena ma nużax l-akronimi. Mela għandi ngħid ukoll li dak li nsib importanti huwa li nsaħħu l-kwistjoni tal- tal-partijiet ċentrali kontraparti eh, firgwar tal-licenza tal-banek dawna għandhom ikunu suġġett tal- ta' sistema eh, speċifika għal kontrapartijiet u mux eh, firgwar tal-rizoluzzjoni tal-rikupru tal- frigwar tal-banek dan din is-sistema rizoluzzjoni u li rkupru din id-direttiva jiġifieri ċentrali hawnhekk huwa l-fatt li s-sistema proposta għal banek se tinħtieġ li huma jaggregaw u jżommu ċertu ammont ta' debitu illi jista' jitħallas imbagħad. U dawn is-setat mhumiex eh, xira għal eh, xirqin għal banek għax huma ma jagħtux joħorġux dawn l-istrumenti għad-dejn. għad dejn u il-raba jew il-ħames punti ħaj fil-gwar tal-sistemi ta' pagamenti. Dawna jen tiġu eh, rezoluzzjoni xirqa tal-pjanijiet tal-rezoluzzjoni għaxuma edin fil-qofol ta' trasferimenti kollha tal-flus kontanti u għacħar li kwalunkwe ehm, ċaqliq fissu se jwassal għal konsekwenzi signifikanti fuq atturi oħra fis-swieq jekk neħdu il sitwazzjoni tal-ħlas tal-1998 din direttiva frigwat ta' ħlasijiet dina timmira li timmitika riski jista' jkun hemm fis-sistema ta' ħlasijiet iżda din id-direttiva ma tmurx ma tagħmilx biżejjed fir-rigward tal-irkupru resoluzzjoni. Dan huwa ċar u hemm dispożizzjoni eh, eh, eh, speċifiċi illi hemm bżonn illi jisiru fuq dan il-punt l-aħar punt fi gwar tal-settur tal-issuance tal-ħruġ kej titkellem dwar dan fl-aħħar rapport, iżda ma telaborax dan il-punt. jina fimt dan il-punt huwa marbut mal-fatt li aħna se jkollha in konsiderazzjoni l-iżviluppi kollha fi rigward tal-solvenza tnejn. U kif qegħdin issa hemm dawmin u ma nafux kif nistaw naħdmu eh, fil-rapport ta' kej fuq dawn kwistjonijiet. In ġenerali għandi najt li in ġenerali dina kienet inizjattiva eccellenti fej kena dan il-rapport minn kej Swinburne illi ħadmet eh, fuq u nittama illi mal preċipazzjoni tal-shadows um, dana kollu jittieħed in konsiderazzjoni mill-Kummissjoni u bekk uh, inkunu nistgħu nifluenzaw dak li il-Kummissjoni qed tipproponi fuq fu dan il-punt iżjed tard. Grazzi ħafna. Grazzi Danuta. Issa l-essendiz Leonardo jekjoġbok. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l-Kej Swinban għax-xogħol tagħha. Dan is-suġġett huwa huwa ehm, kumpless ħafna, tekniku ħafna. U nittama kif intqal mis-Sinjura Hobna illi bħala xadaw jiena nkun nista' nagħmel kontribut ehm, kostruttiv biex inkunu nistgħu niksbu definizzjoni tal-qafas eh, normattiv u, u uh, legali fuq il-level Ewropew u bekk inkunu nistgħu nindirizzaw l kompleksitajiet u l-preċiżjonijiet u r-riski fil-funzjonament tal-infrastruttura tal- eh, u l-arranġamenti tal-istituzzjonijiet mhux bankarji. Nistgħu nibnu fuq ix-xogħol li diġà sar blem permezz tal-emir fej eh, fassanna territorju, fej ħarrisna li territorju fil rigward ta' regolamenti ġodda. Iżda, fl-emir, eh, emir waħdu ma jistax ikopru il-bazit kollha li għanna, specialment fil-rigward tal-irkupru u il-pjani ta' risoluzzjoni tal kupru anki biex insolvu situazzjoni wara l-krizi. Jiena nittama illi jiena inkun nista' nati kontribut speċifiku u nixtieq nagħmel osservazzjonijiet xi osservazzjonijiet hawnhekk ukoll. Jiena kif, kif nifhem eh, eh, kwistjonijiet li ġew semmija mill kejs Wimban. Naħseb li se jkun meħtieġ li eh, niktbu niddefinixu l-linja biex inkunu iżjed ċari minn dak li għanna qoddimna. Se jkun meħtieġ illi ikonna l-affarijiet iżjed ċari. U għalhekk għandna l-proċess ta, ta' emendi f'dan l-istadju għanna niffokaw fuq il-kontrapartijiet ċentrali u d-depozitarji ċentrali. Fis-CCPs u l-CSDs u nixtieq inżid xi punti hawnhekk. Ma nistgħux nwarbu l-fatt illi hemm ħafna interessi oħra li qed joperaw fis-swieq il-management tal-assi, l-intraprizi u oħrajn u l-meta tħares li funzjonament tagħhom, ir-regoli tagħhom u l-ġestjoni tagħhom huma wkoll qed isiru jisiet importanti fir-rigward tal-kwistjonijiet sistemiċi u anki fir-rigward tal-liġi meta tħares lej il-punt sistematikament. U anke fir-rigward tal-shadow banking. Dawn qed isiru jsiet prominenti għax huma jipprovdu għal il-funzjonament tal-likwidità u affarijiet ħafna affarijiet oħra. Jiġifieri personalment jiena nħoss illi għanna bżon ta', ta ta' rapporta fuq l-inizjattiva propja u dina se tiftaħ il-veduta fuq is-settur kollu kemmu. U bħafna l-infrastruttura partikolari tagħha. Il-fokus se jkun iż-żewġ affarijiet fuq iż-żewġ affarijiet illi ħarisna lejhom illum nixtieq nikkummenta dwar il-kontrapartijiet u d-depozitarji. Fid-dawl tal-esperjenza ta' dan l-aħħar u ħafna xogħol għadu qed isir taħt l-emir, Firgwad tal-infrastruttura tas-swe l-importanza sistemika tal-kontrapartijiet ċentrali kull ma jmur qed tiżdied U għalhekk huwa illi aħna insaqsu ċerti mistoqsijiet dwar il-qafas tagħhom għall-irkupru għall-reżoluzzjoni. ħan żewġ punti dwar dan ir-rigward. L-ewwel net. Kif jiena nħares lejn l-affarijiet? Għandna nkunu ġusti u bilanċati fil-gwar tal-istruttura tal-kontrapartijiet eh, ċentrali kif għad-dizinjat minħabba l-importanza sistemika. Illi importanza sistemika li hija differenti. għanna kontrapartijiet nazjonali, ċentrali, daw, jistaw jamlu kontribut fil kwart tal-istabilita finanzjarja, u nistaw nqisu dan fl-isfont illi f'dawk il-każijiet hemm xogħol li jrid isir minn awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni. U dan huwa fondamentali bħala punta tluq fil-rigward ta' differenzjazzjoni, fil ta' kwalità jew tal-ambitu tal-attivitajiet tal-kontrapartijiet ċentrali. Mela, dwar din il-kwistjoni tal-kontrapartijiet ċentrali CCPs. Jiena ma xtaqx nidħol fil-punti fil, fil, fil tekniċi kollha tal-funzjonament tal-kontrapartijiet. Għal-kem naħseb li huwa essenzjali li dawn is-CCPs ikunu jistaw jattiraw medda sħiħa ta' klijenti differenti. Għax dan se jkun sinifikanti fil-gwar tal-default tal jekk fallu. Jiena nġbet l-attenzjoni ta' kulħadd għal punt speċifiku. U dan huwa l-utenti. Din id-dispożizzjoni se tkun importanti għax aħna tindirizzaw il-kwistjoni tal-bilanċ Jena nħoss li rridu noqogħdu attenti u rridu nisħu fitxar dak li huwa l-ħarsin ta' min juża s-CCPs, jiġifieri dawk li ikollhom aċċess għal kontroparti ċentrali mod dirett, jiġifieri permezz tal-member membership tiegħu tal-klient. U għalhekk importanti li f'dan ir-rapport joħroġ ċar li jkun hemm irrieda li nħarsu il dawn li jużaw il-, -dawn CCPs. Et naraw li hemm problema iktar ġenerali, iktar delikata. Ma nafx kemm eżattament nistgħu nindirizzaw f'dan l-ambitu, f'dan il-kuntest, iżda li għandu staqsam mal-problema ta' derivati. Dawk li ma jkunux negozjati fuq iswiq kontrollati, li l-prezzijiet tagħhom, il-commissions tagħhom, il-miżati tagħhom irridu jiġu determinati mod ċar prevenzjoni sħiħa minna ma jkun hemm abbuż. Il-punt ċentrali huwa li fi prospettiva ta' riżoluzzjoni ta' kriżi ta' CCP irridu kun ċar u tont li dawn l-entitajiet dawn li jużaw is-CCPs irridu jkunu mħarsin u ma tistax titfa ir-responsabilità fuqhom u l-pis fuqhom jekk tinqala kriżi jew ikun hemm xi diffikultajiet. Għal daqstant biex nikkonkludi nixtieq nisħaq u nagħmel referenza biss għad depozitarji ċentrali tat titoli CSDs li jiena nħoss li huma uh, importanti rridu kun hemm modell apposta għal dak li għandu x'jaqsam ma' ccp jiġifieri l-kontrapartijiet ċentrali, imma naħseb li rrikupru r-riżoluzzjoni f'dan il-każ ma jistax jitqis bħala triq biex ikun hemm bonds jew obbligazzjonijiet għal eh, partijiet interessati biex ikun hemm struttura finanzjarja u jiena nħoss xorta waħda li hemm bżonn li minn qabel ikun hemm funzjoni importanti għall awtoritajiet għaliex f'każ ta' kriżi jrid ikun hemm serħan il-moħħ li jkun hemm il-kontinwità ta' dawn l-entitajiet li jkunu jistgħu jaħdmu mod adegwat biex kontraparti tkun tista eh, taħdem u mhux il-pis tagħha meta jkun hemm kriżi taqa' fuq ħaddieħor. Hemm bżonn li l-problemi ma jinfirxux fuq ħadd ieħor u bekk niggarantixxu li jkun hemm stabilità finanzjarja. Dawn huma biss uħud mill-ewwel osservazzjonijiet li jiena xtaqt nagħmel magħkom, imma naturalment jiena d-dispożizzjoni għal-rapporter biex nidħol iktar fid dettall fuq dan l-affarijiet u biex niprova nagħti kontribuzzjoni minn naħa tiegħi f'qasam verament komplikat, verament kumpless u fejn qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa innovattiva u meta tipprova tagħmel xi ħaġa bħal din bħal dejjem id-diffikultajiet huma ikbar. Grazzi. Uh, grazzi. Jina xadawa l-aldi U bekk se nintervjeni jena stess. Grazzi kej għal rapport u grazzi għal diagrammi fil fil-spiegazzjoni tijak nasab li se jisiru jizet komplikati waqt li qed nipprovaw nifmu dan kollu fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni li inti semmejtu forsi għanna żewġ partijiet tar rapport hawnhekk l-infrastruttura kritika li inti dħalt fiha fid-dettall u naħseb illi għandna e, niprofaw nsibu xi e, tweġibiet għal suġġerimenti biex frikwat tal-mod tal-operazzjoni Eh, firgwat tal-Komissjoni għax huma se jkollhom irresqu leġislazzjoni fil-din il-kwistjoni u eh, dwar il-punti li inti tkellim dwarhom dwar is-ħarriġ li hemm bżonn jiena ma nistax nifhem x'se nagħmlu firgwat tal-ġestjoni tal-assi. ċitħares bis lejn il-problemi li jeżistu fil rigward tal-sekurita, iżda il-managers tal-assi Ehm, kif tista' tal-linja l-interessi hawnhekk dan huwa xi ħaġa illi qed jiċċaqlaq hawnhekk eh, u iżjed investituri jridu li l-managers ikunu qed jifmu dak li kollu li qed jiġri u dan jkollu impatt fuq x'jiġri fil-fatt. Ma nistgħux nagħlqu dawn il-kwistjonijiet iżda nistgħu nsaqsu l-mistoqsijiet Eh, fil tal-infrastruttura kritika għanna raġuni li niprofaw nagħlqu xi kwistjonijiet żgur li Pita jgħid xi ħaġa dwar l-assigurazzjoni. Iżda għal darboħra għanna ċaqlaqna xi problemi fil tal-rezoluzzjoni u l-irkupru tal-banek u ċaqlaqna da kollu fuq il-investituri illi jikunu eh, ikollhom bżonn il-bejlin imbatu u għanna bżon tal-pjanar fi rigward tal-industrija tal-pensjonijiet u tal-assigurazzjoni kif se jaħdmu fil kif se taħdem fuq il-problemi tagħhom nittamaw li bekk ma niċaqal ux krizi minn qasam għal qasam ieħor. Nasab li għanna niprofaw insolvu din, il-problema zgur maħniċ se solvuha firgwar tal-banek ħafna tal-imna ħafna firgwar tal-, meta ġara illi l-istituzzjonijiet eh, il-gbar bdew il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni ta' rikupru naħseb li kulħadd għalek meta kienu se jifallu. Importanti fil-kwad tal-pjanar illi l-pjanar ta' riżoluzzjoni tal-irkupru jisir. Jiena ipprovajt eh, indaħħal dan fil-partijiet tal-leġislazzjoni waqt li konna qed naħdmu hemm xi affarijiet illi ovvjament se se jmorru lill-Banek Ċentrali għax dawna ma jistgħux ifallu. U fis-sistemi ta' pagament il-Banek Ċentrali għandhom rwol eh, fil-banking u eh, irridu naraw x'inhu essenzjali hawnhekk. U naraw x'jiġri bil-bqija. U biex ikonna l-ordni fil-proċedura jista' jkollok sitwazzjoni fej jieqfu fit-transitu iżda jkunu sikuri biex jispiċċaw ċertu time warp un bat ikollok eh, problema fil-rigward ta' min irrid taħallas il-min u l-pagamenti biex dan kollu jkun iżjed seguri. Sa dan huwa differenti minn dak li jintilef. Ħadd nota li inti jista' tistaw tasbu li permezz ta' sospensjoni ta' ħtiġijiet forsi tistaw issolvu dawk li weħlu fit transitu f'dawn il-kategorija jiena nilqa il-tentativ tiegħek fejn ipprovajt tiddefinixxi fil-gwad ta' CCP fejn għandek dana fuq il- eh, fin-nofs bejn li rkupru resoluzzjoni u jiena f'moħħi kont qed nipprova eh, nifhem fil-kuntest ta' CCP jekk qed tiddefinixxi l-preferenza tal-klijenti bħal pereżempju jkollok preferenza fil-gwatt depozitarju fil-banek fil banek jekk dana jiġi l-axħar biex ifalli ġveri. Iżda, iżda, tuża dak tal-axħar, iżda kellek tuża. U meta jiġri da, jew tajt, le, ma tistax, ma jistax eh, tuża dan u għanna nifacċaw din is-sitwazzjoni jekk qed tipprova toħloq parallela mal-banek fl-aħħar mill-aħħar tħares li depozitarji li jitilfu l-flus tagħhom anki meta jkunu assigurat fil-fatt l-assigurazzjoni jerġa' jagħtihom terġa' tagħtihom flushom. Kulħadd jinsab taħt riskju dan ifisser li kull min u klient u u jkollu xi attivitajiet derivattiva irrit jara filli fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jista' jitlef hawnhekk deposita l-flus tiegħek fil-bank u kulħadd jista' jitlef l-istess eh, il-flus. Forsi għandna niffaċċaw din is-sitwazzjoni din ir-realtà u bekk ma jkunniex daqsek derivattivi u forsi ma tkunx ħaġa daqshekk ħażina di. Tkellimt ukoll dwar il-klijenti u l-clearing indiretta għal banek iż-żar li tiġri bis-CCPs u għawnek għande kategorija li naqra differenti eh, ehm, firgwat ta' klienti, funzjonamenti u importanti ħafna kif se naħdmu fuq dan. Għandek eh, sessjoni isa intermedjarja U l-birraħ u kol tkellimna eh, kella laqa mal-Komissjoni fil-gwad tal-standards tekniċi fl-emir u xieġri fil-gwad tal-reużu u l-ipoteka fuq il-kollaterali. Xinu għacċettabli jew le hawnhekk? U dan għal kas eh, f'partijiet oħra tal-infrastruttura. Għanna bżon indaħlu żgur il-jem ruol tal alizis fil- fil-koordinazzjoni fejn fil-gwar ta' rezoluzzjoni u l-rkupru l-pjanijiet tal dawn. Din kienet ħaġa li kienet fil-regolament tal-EBA eh, fil tal-EBA iżda eh, u aħna edna speċifikament li kien importanti fil-rigward ta' CDR4 u għandhom iżommu r-rwol tagħhom rwol tagħhom transkonfinali u anki fil-gwar tal-effetti li jistaw ikollhom. Dan għandu jinkitab ikun ċara hawnhekk u dan għajn biex ikun koordinat mal-ħsieb illi jeżisti fuq il-livell internazzjonali fil-gwar ta' CSDs zistan partikolari għax diġat kellim dwar il-CCPs. Għanna nħarsu lejn l-interface il-problema jekk dan huma banek jew le, l-definizzjoni tal- tal-istituzzjoni tal-kreditu fis crd erba eh, firgwad ta' teħid ta' depositi. għandik differenza hawnhekk firgwad tal licenzi potenzjali limitati u rridu nħarsu lejn l-effetti li jista' jkun hemm. U jekk dawn huma affettwati mill-bank mid-direttiva firgwad tal-irkupru resoluzzjonijiet mill-banek jekk insommu li t-teħid ta' depozitu u għad differenza hawnhekk dana jgħin biex tiċċara x'jaqa' taħtu jew le. Mela, naħseb li diġà kien ċar ħafna minn Danuta illi hemm affarijiet li għandhom x'assu mal-informazzjoni u naħseb li bekk erġajna lura l-punt fil rigward tar-rewżu re Eh, eh, li terġa tagħmel ipoteka, trid tkun taf min eh, u s-sit ta' xiex, eċetera, eċetera. Il-funzjoni ta' notar hija essenzjali hawnhekk. U ħafna mill-problemi li aħna għaddejna minna fil-rigward tal-riużu tal-kollaterali tal-nixtieq ngħid prosit għal rapport, naħseb dan is-sajf se, se nistudja dan rapport sew, naħseb sew, u forsi nistanajn biex nerġgħu niddefinixxi mela qed inwissikom hawnhekk li jiena se, se naħseb fil-fond dwar dan. U forsi nkunu nistgħu nagħmlu progress u niprovdu xi xi xi kontribut utli mela eh, dakka minn min għandi fil-gwar tal-elde issa l-ħodor Jean Paul Besek jaġbok. Jekk tixtieq titkellem? Le għanna bas eh, għonek. Mela, tajjeb l ewwel net eh, eh, Jena tibda etni tħasse fuq il-vakanza ta' sajf tiegħek jekk inti se tawden fuq dan, l-ewwel net nixtieq Phyllis Plumber u il-shadow għawnek iżajjena sen nitkellem għalih għandi najt li fil-fat il-fajlu għat tekniku ħafna jek tisostitwixi il t titħol minn floku, dana għet isir iżjed, kull ma jmur għet isir iżjed tekniku mill-perspettiva tana, jek tħares bis lejn l-enfasi f'dan il-rapport grazzi l kej il-rakkomandazzjonijiet li tressa għom fil-gwar CCPs u CSDs, nil-għawom kolla minni xet nara ħafna punti, illi nixtiequ nżiduhom Bekk sen, sen referi għal affarijiet li jiena naħseb li għandna nżiduhom u nindirizza l-kamp ta', ta applikazzjoni mill-perspettiva tagħna id-deskrizzjonijiet importanti ħafna fil rigward tal-assigurazzjoni aħna nasbu illi jekk tħares lejn dak li ġara eh, li leġi fil-krizi globalment, anki dan l aħħar fil-Incredible Life fil-Renju Unit, Nasbu li eh, iżjed attenzjoni għandha tinata lill-qafas tal-rikupru tal-resoluzzjoni biex nidentifikaw eh, min għandu jota unnek iżda naħsbu illi fir-rigward tal-assigurazzjoni eh, fl-attivitajiet transkonfinali fir-rigward tal- tal-anwiltajiet u anki strumenti finanzjarji nasbu li hemm riskju mhux aċċettabbli u bekk għanna jkonna makinarju ta', ta, ta speċifiku, għanna nħarsu lejn l-identifikazzjoni speċifika iżda anki frigward tal-attivitajiet transkonfinali nasab li għanna nitlu fil-sistema. Frigward tal-sistemi ta' pagament, frigward tal-attivitajiet tal-ġestjoni, nemmen u dak li dak jaqbel ma dak li jiet inti xarren fi rigward tal-identifikazzjoni nasbu li hemm ħafna istituzzjoni li mhumiex bank banek f'attivitajiet ewlenin uh, Ripple Markets per eżempju il-falliment tagħhom ikollhom konsekwenzi serji biex uh, iwaqqaw is-sistema finanzjarja u bekk għandna nkunu ċari fl-identifikazzjoni tagħhom u fil-monitoraġġ tal-importanza sistemika uh, illi għandhom ikunu suġġetti għal rezoluzzjoni in partikolari għawnek għanna nindirizzaw kif nidentifikaw din il-kwestjoni. U bekk dan huwa punt importanti li nixtieq insidu. U t-tielet punt tiegħi illi nixtieq u nsemmuh fil-gwad tal-monitoraġġ tal-riski tal-illi jittieħed fil-gwad tal-membri tal ccp nasbu li l-bord sistemiku Um, Ewropew għandhom jew bordi oħra għandhom jipparteċipaw um, time il-monitoraġġ tal-sistema li jisponta fil-gwar tal-interrelazzjoni tal-istituzzjoni finanzjari fil-gwar tal-infrastruttura tas-suq. U dan għandu jizdi fil-rapport tiegħek jekk tħares dawn lej dawn it-tlet punti aħna qed nistennew iżjed emendi biex insaħħu dan ir-rapport. Iżda rakkomandazzjoniet kollha fil-gwad tal-CCSDs u l-CCP saħna nilqgħu dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Uh, thank you for the GUI. Grazzi, tajt president Xaħat tal gue jixtieq jitkellem? Din id-darba musa nikkommenta. Skużani. Tajja pwis, tajta president Issa naddu l-kelma lil Peter. Kjoġbok. Grazzi President. Naħseb il-koll segwejna il-kwistjoni ta' AIG li semma bas pala waħda mill-mumenti ewlenin fejn kienem sfaxxar sħiħ ta' servizzi finanzjari. Kriżi sħiħa ħadd ma jista' jagħmel skużi għall-organizzazzjoni internazzjonali kbira ta' assigurazzjoni li daħlet fil-kummerċ ta' proprjetà, kummerċ finanzjarju ieħor ta' dik l-iskala u dak id-daqs. Imma forsi rrit ikonna saffi oħrajn fuq dak li diġa minna, ġifiri diġa għanna diskussjoni komplikata, imma rrit ikonna diskussjoni sempliċi ta' dak li qed isir biex bekk niffaċilitaw l-affarijiet u naslu għal ġudezzju xira ta' dak li għattiex li jisir. ċaġa li għanda t-sir naħseb jien. Imbagħad fuq min jagħti l-assigurazzjoni fuq livell ġenerali hemm differenzi meta tagħti assigurazzjoni bankarja, hemm sitwazzjoni tas-suq tal-bank tal-banek blimnut u xi kultant jien ikun konfuż li u xiex hemm il-karta tal-bilanċ inhu disponibbli għal dawk li jkollhom prodotti jew dawk li xtraw prodotti u dawk li xtraw il-prodotti fuq medda twila ta' żmien ġeneralment u għalhekk dak li nista' nagħmel u danuta kienet qed issemmih dan nissuġġerixxi li hemm min jrid ikun jaf fej wasanna fuq solvenza tnejn. Anki jien nixtieqek u l-implikazzjonijiet minn dak li qed nisimgħu u dak li nafu diġà huwa li probabbilment nistgħu nħarsu lejn soluzzjonijiet deċenti suppost fuq garanzije fuq medda twila ta' żmien. Din hija trattament tal-assi U jiena naħseb li f'dan ir-rigward importanti li nibnu xaġa bħal din fid-diskussjoni hekk kif jiżviluppaw it-trialogi u hekk kif noħorġu b'xi konklużjonijiet. Imma speċjalment meta naslu f'punt fejn il-Parlament irid jaqbel għal votazzjoni. Ġifieri għandna ħafna affarijiet għaddejjin f'daqqa, imma naħseb li s-settur tal-assigurazzjoni verament importanti minħabba daqs tal-assi li jiġu ġestiti imma riski huma differenti kif huma l-attivitajiet differenti wkoll. Għalhekk nilqa dak li qalet kej biex ikun hemm attendenza għal prinċipji internazzjonali, speċjalment l-IAS, fejn aħna nippruvaw ikonna l-standards ta' kontabilità internazzjonali u għom anke fuq livell lokali. Punt ġenerali fuq is-separazzjoni tal-assi, is-separazzjoni tagħhom u l-fondi ta' investiment, xi ħaġa li ma tantx nagħmlu fil-Parlament f'dan il-Kumitat huwa li nisseparaw legalment l-attivitajiet mill-amministrazzjoni u mill-investituri tal-fondi. Xi ħaġa li naħseb li għandna nerġgħu nindirizzaw mill-ġdid għaliex nafu li l-kwistjoni ta' Medoff kienet taħraq dak iż-żmien xi ħaġa li kellha tħares il-komunità ta' investituri dak iż-żmien u għalhekk hija punt li jiena qed nerġa' ndaħħal minn diskussjoni li kellna qabel fih dan il-kumitat u li għandna niflu. Kej, tuħux din mod ostili, personali, imma kull darba li kunem referenza l-istituzzjonijiet finanzjarji nużaw paragun ma l-industrija bankarja. L-industrija bankarja ma tantx kienet suċċess biex turina il-boxla fej għanna nimirħu, imma aħna kena diffikultajiet u kena regolamentazzjoni ħarxa f'dan il-qasam, għalek forsi nistaw nħarsu l istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn involuti fis-suq biex ikunem approċ simili li forsi mhux neċessarju, nafu li solvenza tnejn ħaddinna 10 snin biex naslu fejn qegħdin issa, mhux qed ikun hemm involut kulħadd fil-konversazzjoni, imma nixtieq niġbed l-attenzjoni li mhix kwistjoni tas-settur bankarju, hemm bżonn nibdlu ħsieb kif aħna rridu nindirizzaw istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn. Situazzjoni sofistikata ħafna, dan tafu iktar minni u iktar minn ħaddieħor, imma qod attenta meta tagħmel dawn il-paraguni. Fimtek fil-diskorsi taftuħ u fil-kommenti tijak Kważi kien hemm isu kritika għall-iżviluppi ta' fejn wasanna sissa, nittamaw li dawn l-affarijiet nistgħu ntemmuhom sal-aħħar tas-sena jkollna bilanċ nagħmluhom mod parallel imma nindirizzawhom separatament imma nagħmluhom forma simili. Ndaqs, iktar mill-li tipprova ta' iddaħħal l-affarijiet tal-industrija bankarja fl-affarijiet tal-industrija tal-assikurazzjoni. Naħseb il-Leonardo, Sherin, Kej kollam lu kommenti validi u naħseb li bekk nistaw namlu progress biex nimxu l-qoddim u forsi res u emendi biex ndaħlu anke fil-diskussjoni. Forsi tista' tibdel kemm xejn it-titlu biex ikun hemm rikupru soluzzjoni hija terminu bankarju li qed nużaw għall istituzzjonijiet mhux bankarji. Forsi naqra parzjali din imma forsi nistgħu nitħattu bejnietna fuq dan. It-titlu huwa rapport INI imma dejjem nistgħu nbidlu t-titlu, naħseb li dejjem solvejna l-problema hekk qabel, ħadd marit il-mikrofonu għalhekk nitlob il-kej biex twieġeb jekk tixtieq. Grazzi, President, bħala rapport li għamilt qabel fuq Dark Pools, ħsibna li konna spiċċajna dak ix-xogħol dak iż-żmien. U għalhekk l-għażla tat-titlu mhix kienu kien iġtiegħi, u għalhekk ma tantx nandif fejn nimanuvra hawnhekk, imma diġà għamxejna ġminna biex niżguraw li ikonna suq li jaħdem iktar mod stabbli, iktar mod trasparenti, imma diġà ħdimna fuq affarijiet li diġà qegħdin issa fisseħ. Hemm ħafna kwistjonijiet ta' governanza u affarijiet li issa qed jaħdmu aħjar milli kienu qed jaħdmu qabel. U għalhekk ma naħsibx li qed nibdew mill-ġdid hawnhekk mix-xejn, imma diġà għandna struttura bażika jew fis-seħ diġà jew qed tidħol fis-seħ dal-waqt u fuq CPSS IOSCO u x-xogħol tal-FSB importanti li l-irkupru r-riżoluzzjoni kunu konsidrati għal dawk l-istituzzjonijiet mhux bankarji u niddiskrivuhom kif tridu imma importanti li fi żminijiet ta' kriżi ikun hemm proċess li nkunu ħsibna dwaru li diġà jkun seħ, li diġà nkunu qbilna mar-regolatura tas-suq biex ħadd ma jibqa' sorpriż dwar l-affarijiet kif jiġru u li verament ikun hemm qafas legali ġenwin li jippermetti l-affarijiet iseħħu għas stabilità finanzjarja kollha kemm u mhux ta' parteċipant wieħed. Għalek naħseb importanti ħafna li CPSS iOS kol prinċipju l-infrastrutturi ta' swiq ikunu fis ikunu f'qafas biex nimlow il-vojt li hemm. U naħseb li naqbel mal-kollegi li hemm kooperazzjoni sfiqa bejn ġurisdizzjoni differenti din kritika u naħseb li l-pjanar transkonfinali huwa kritiku mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma globalment għaliex hemm funzjonijiet globali f'dawn l-istituzzjonijiet mhux bankarji. Li essej għandha rwol u naħseb li hija xi ħaġa li għandna niflu anke ma' shadows biex dan ir-rwol ta' koordinazzjoni indaħluh mill-aktar fis possibbli, speċjalment għas CCPs u għas CSDs. Fuq l-ambitu, naħseb li konna wasanna fuq konsens għall-ambitu u konna nitkellmu fuq is-CCPs, is-CSDs u s-sistema ta' pagamenti imma smajt il-kollegi mill-ħodor li qed jissuġġerixxu li forsi l-ambitu jkun usa. Il-problema li għandi u naħseb li indirizza s-sur Domenici u s-sur Skinner issa huwa li il-managers tal-assi qed jidħlu f'modelli ta' negozju ġodda toġobni u ma toġobniex, hemm bidla fil-rwol tagħhom qed jaqdu rwol naħseb li t tirreferi għad dispożizzjonijiet tal-likwidità Eh, kolle oħra semma anke l-ipotekaru l-użu mill-ġdid tal-assi, imma hija biċċa xogħol importanti ħafna. Ħafna, Tanti hija importanti li probabbilment tissir separatament. Kemm jekk hija fuq kwistjoni bankarja jew fuq kwistjoni separata, naħseb tanti hija kbira li hemm bżonn nikkonsidrawha b'mod speċjali. Għalhekk jiena ħsibtija tiegħi huwa li jekk indaħluha f'dan ir-rapport, hija l-aqwa għażla iktar milli noqogħdu nestendu l-affarijiet u naħseb l-istess japplika l-assigurazzjoni. Minħabba li wasanna fej wasanna fej solvenza tnejn jkun prematura lina li nidħlu fid-dettall fiħdan ir-rapport fuq dal-affarijiet għax is-CSDs u CCPs u potenzjalment anki s-sistemi ta' pagament tant huma avvanzati bħala sistemi. U tant qed impoġġu pressjoni u iktar pressjoni issa pal leġizlazzjoni pal emir li l-ħin huwa tali li l-affarijiet irridu jiġru iktar malajr. U jien kelli sensazzjoni li qed nimxu iktar lej rapport iffukat u naħseb li jekk ikonna diskussjoni bħala shadows naraw fejn nistgħu nimxu għax naħseb li l-preferenza tidher li hija li niffukaw iktar milli nwessaw l-ambitu. Da ma jnaqqas xejn minn importanza ta' settura l-oħrajn, iżda jiena nirrikonoxxi li tant huma importanti li rridu nindirizzawhom separatament. Jiena ma nqis l-istituzzjonijiet mhux bankari jew finanzjari bħal banek u mhux neċessarjament għandi problemi bil-banek. Ġifieri rridu qogħdu attenti u hemm min mexa tajjeb fil-kriżi u għalhekk irridu nitgħalmu minn dawk li ħadmu tajjeb fi żmien ta' kriżi. M'għandniex ninsaw li dawn is-CMIs dawn il-fornituri tal- ta' CMI importanti li jimxu l-qoddim. Kienem default waterfalls, kienem ħafna katini ta' falliment differenti, imma naħseb li l-qodu attenti, għalix tinħarsa li kondizjoniet estremi biss. U dawn huma diffiċli u ħadd ma jkun irid iħares lej daru qabel ma jibda ħares lej ġaru. U għalhekk importanti li naħsbu sew x'inhuma l-konsegwenzi legali jekk jiġri xi ħaġa u din hija soċja tajba. L-operaturi li tkellimt magħhom madwar l-Unjoni Ewropea jidru li huma ħerqana biex jiflu l-organizzazzjonijiet tagħhom bħala pjanar ta' negozju kontinwu biex iħarsu lejn l-affarijiet u ikollhom biżejjed serħan il-moħ jekk l-affarijiet imorru żmerġ. Naħseb ħadd ma jħajju pjaċir jitlef il-flejjes f'każ ta' kriżi u naħseb li bekk tista' tgħinna biex madwar l-Unjoni Ewropea xi ħaġa bħal din tiġi aċċettata mhux ikun hemm reżistenza. Nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti li saru u kifet ħat nota ta' preferenza għal reġim separat għal CMI iktar milli nidħlu għal infrastruttura ta' suq kritika għal mux mhux għal għalihom u l-istituzzjonijiet għal għalihom. Tkellimt ma' Shadows biex naraw l-irkupru u r-riżoluzzjoni fir rigward is-CCP fejn jinsabu anke fuq id-depożiti tal-banek irridu naraw l-assi tal-klijenti meta jkunu involuti u jien nissuġġerixxi li jekk ħanużaw l-assi tal-klijenti dawn tittamilhom taħt il-konsulenza tal-awtorità kompetenti nazzjonali minn tal-inqas u anke bil-tmexxija u bil-iskrutinju ta' awtorità kompetenti. Meta tasal f'din l-istadju fejn il-klijenti tibda' Eh, titlob għalihom biex tieħu l-assi tagħhom naħseb li tkun wasal diġà f'xifer l-irdum għaliex ikollok katina ta' falliment, default waterfall, li tkun qed isseħħ u l-membri jibdew jaqalawha fuq rashom minħabba s-sitwazzjoni ta' kriżi. Għalhekk irid qogħdu attenti għas-servizzi u din ir-responsabilità tal-banek jew l-istituzzjonijiet mhux bankari ma tistax taqa' fuq spallejn id-depożituri jew fuq il-klijenti tal-banek. Naħseb li għalhekk irid ikun hemm qafas u sistema fis-seħħ grazzi għal kulħadd nħares għall-emendi li se jaslu sa' Settembru. Il-President. Grazzi, kifet l-iskadenza l-emendi hija 3 ta' Settembru, ġifiri ser tellifkom ftit mill-vaganzi, u naslu mbata 23 ta' settembru n nivvitaw fekon fi 17 ta' ottubru u ndaħluha fil-plenarja f'Novembru. Da kollox, issa naddi il-presidenza lil Theodor li ħaj indirizza l-pija tal-punti fuq l-agenda dal-ħodu e kif inħejjer ruħijin għall-iskambju interistituzzjonali mal-Bank Ċentrali Ewropew. Okay, let's start moving. Tajja wis, naddu issa għal-rapport ta' Jürgen Klute, punt numru 11 fuq l-agenda, il-kontijiet tal-pagamenti għal-bidliet tal-kontijiet bankari u anki dawk fatturi bażiċi. L-Onorevoli Klute, il-rapporter, nadilak il-mikrofon. Jek joġbok. Grazie ħafna. Iva, Jiena nixtieq nibda billi ngħid li provajna ħafna drabi biex dan l-abbozz nas nwaslu sal-Kummissjoni. Għaldaqstant, jiena nixtieq nilqa l-proposta tal-Kommissjoni bħala punta tluq għax tista' tejna biex tkun ta' bażi tajba għax-xogħol tagħna. Fuq dan ix-xogħol aħna nistgħu irresqu l-punti ta' tħassib tagħna. Aħna ressaqna rapport ta' inizjattiva nhar l 4 ta' Lulju 2012. Bażikament dan kien jitkellem dwar aċċess għal kont bankarju bażiku kena dibattitu wiesa ħafna u rnexxinna niksbu maġġoranza kbira fil-Parlament. U naħseb li issa nittama li nistgħu nkomplu nibnu fuq dan fil-kuntest ta' dan ir-rapport ukoll. B'dan il-mod nittamaw li nkunu nistgħu noħorġu b'soluzzjoni li tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tagħna irridu nkunu ċerti li insaħħu il-pożizzjoni tal-konsumatur. Neħtieġu wkoll li jkun hemm kompetizzjoni ġusta fil-settur tal-kontijiet bankari. Dan x'ifisser. fisser? Ifisser li nerġaw lura l-fiduċa fil-banek biex jerġa' kunem hemm fiduċa għax hemm ċertu stati membri fejn Ma tantx hemm fiduċja fil-banek bħalissa, forsi ma tantx nistgħu nimmaġinaw xaġa bħal din fil-Ewropa tal-Punent, imma f'ħafna pajjiżi hemm min preferi jżomm il-flus taħt il-maduma iktar milli eh, ħalli iħalli l-flejes tiegħu f'bank affidabbli. Għalhekk jekk nirriflettu ftit din id-direttiva tista' tippermettilna li nerġgħu impoġġu fiduċa fil-banek għaċ-ċittadini tagħna u dan jippermettilna ngħaddu għat-tlestija tas-suq uniku fir-rigward is-settur bankarju. Il-Kummissjoni fil-proposta tagħha ma titkellimx biss dwar aċċess għal kont bankarju ma tkopri wkoll trasparenza fil-miżati tal-bank. U anke ċertezza legali fil-każ fejn klient eh, biddel minn kont bankarju għal ieħor jew minn bank għalli jħor. Jekk ngħaddi biex nifli rapport kapitlu b'kapitlu, l-ewwel kapitlu jindirizza l-miżati u mm, l lotjiet finanzjarji li jitlob il-bank mill-klient. Għalhekk irridu nifmu u il t-termini l-kondizzjonijiet u l-miżati tal-banek u naħseb li bekk il-klijenti ikunu jistaw jagħmlu għażla informata skont x'inhuwa l-aqwa għażla għalihom fejn jistaw jiftu kont bankarju. Is-sitwazzjoni tvarja minn stat membru għal ieħor. Iżda l-Kummissjoni trid definizzjoni ċara x'inhuma l-miżati li jkun hemm minn kont bankarji differenti għal transazzjonijiet differenti. L-għamla u terminoloġija tittiġi armonizzata skont il-Kummissjoni. Il-banek iridu u koll jamlu disponibli glossarju għal dawk il-klienti li ma jistawx jifmu eżattament informazzjoni dettaljata x'inhi u irrid ikun ukoll possibbli li wieħed ikun jista' jqabbel il-miżati reali li jkun hemm minn kont bankarju meta mqabbel ma' kontijiet bankarji oħra. Barra minn hekk, il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li jkun hemm Eh, marka ta' kwalità anke għal websites li qablu l-kontijiet bankari. Dan huwa l-qafas għal pakket li qed tipproponi l-Kummissjoni. Dak li qed nitkellmu dwaru hawnhekk huma regoli ta' sens komun għaliex illum il-ġurnata meta wieħed jekk jiena nidħol f'ħanut ikun normali li wieħed jara il-prezzijiet x'inhuma tal-prodotti, kull min jidħol f'ħanut jaf eżattament kemm jiswaw il-prodotti li tibih il-ħanut. Ma mhux dejjem il-każ mhux dejjem il-każ meta nitkellmu dwar banek jew istituzzjonijiet finanzjarji. Għal daqstant irridu naraw xista isir biex bekk il-banek ikunu konformi mal-bqija tal-ekonomija. Għandi numru ta' oqsma fejn jiena proponejt emendi fil-rapport. Irfenajna l-affarijiet xifti ta' xkien hemm definizzjonijiet differenti għal direttiva ta' servizzi ta' pagamenti u aħna naħsbu li għanna naparaw bl-istess definizzjonijiet sabiex bekk neliminaw kwalinkwa eh, interpretazzjoni ħażina jew nuqqas ta' ftehim. Qabel ma wieħed jiftaħ kont bankarju irid ikun informat dwar il-miżati jew ħlasijiet li jrid iħallas l-bank, inkluż kwalinkwa imax, jew miżata ta' max. Jew inkella imax li jkun għala il-bank me fuqu. Kwalinkwa miżati rridu jkunu trasparenti l-autoritajiet regolatori rridu ikunu responsabbli u ikun jew ma jkunx hemm websites privati l-awtoritajiet regolatorji irid ikollhom il-websites ta' paragun tagħhom stess. Barra minn hekk jeħtieġ li jkun hemm portal tal-Unjoni Ewropea li permetti lill klijenti tal-banek li jkollhom aċċess għal websites nazzjonali. Mhux qed nitkellem dwar sit Ewropew li jirdoppja x-xogħol tal-websites nazzjonali, imma jrid ikun hemm links. Li wieħed ibiddel il-kontijiet bankarji huwa qasam ieħor importanti mhux dejjem faċli li tagħmel bidla minn kont bankarju għal ieħor xi kultant diffiċli u hemm min jipprova farfar minn dan. Il-Kummissjoni trid ċertezza legali u trid tiċċara darba l dejjem kemm jista' jdum dan il-proċess. Xi kultant bank ma jkunx irid jitlef klient u ma tantx ikun lest li jkoopera u dan joħloq problemi bħal pereżempju affarijiet bħal standing orders jew inkella debiti diretti jew inkella pagamenti bħal pagi salarji. Il-Kummissjoni għanda il-paċċa l-kbira tax xogħol u dan taddiħ lil banek il-ġodda, dawk il-banek li jkunu qed jirċievu klient ġdid. Li huma irridu jagħmlu l-biċċa l-kbira tax-xogħol. Fejn kont ikun ilu jaħdem għal sena, naħseb li fih klient ma jkollux għalfej ħallas, mandux għalfej ħallas biex ibiddel minn banka l Ovvjament ma rridux li wieħed ibiddel il-kont bankarju kull ġimgħa jew kull xar. U għalhekk jiena daħħal din l-iskadenza din il-limitu massimu ta' sena. L-idea hija li jkun hemm simplifikazzjoni tas-suq waħdini biex insaħħu l-kompetizzjoni speċjalment f'pajjiżi żgħar. Kull ma jmur hemm iktar konċentrazzjoni fis-settur bankarju u s-suq waħdin irid jinfetaħ anke għal klijenti bankari. Iżda hemm numru ta' ostakli prattiċi. Jien li nitkellem ma' nies fis-settur bankarju u wieħed jista' jifhem li fil-każ ta' tranzazzjonijiet ta' debiti diretti li mhumiex parti mis-sepa hemm problemi. Jiena daħalt proposti f'dan ir-rigward imma affarijiet li huma komplikati u jeħtieġ li jiġu ċċarati. Imma naħseb li nistgħu nsibu soluzzjonijiet prattiċi għal dawn l-affarijiet. Issa fuq il-sogri li aħna nixtiequ neliminaw. L-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi ilhom jistaqsu żewġ affarijiet għal ħafna snin jishtiqu jkunu jistaw ikollhom portabilta tal-numri tal-kontijiet bankarji bħal pereżempju numru tal-mobile tkun tista' titrasferih minn bank għal ieħor. Xi ħaġa li mhux se ssir mill-lejl għan-nar, dan huwa għan fuq medda medja ta' żmien iżda naħseb li valla pena li nżammuh f'moħħna għax verament jissimplifika l-proċess li wieħed ibiddel minn kont bankarju għal ieħor. L-Olanda u Renju Unit għandhom sistema ta' trasferimenti eh, ta' pagamenti automatiċi minn kont għall ieħor ma lek jiswaw aktar U għalhekk naħseb li għandna naħdmu lejn dawn it tip ta', sol ta soluzzjonijiet tekniċi li diġà ġew approvati x'imkien ieħor. Fl-idea tiegħi, fl-opinjoni tiegħi, l-Unjoni Ewropea għandha tibbenefika minn l-esperjenza li diġà hija eżistenti u tħeġġeġ lill istati membri li adottaw dawn id-dispożizzjonijiet u servizzi ġodda. L-aħħar kapitlu huwa l-kwistjoni ta' aċċess. Għamenni f'rapport INI fil-dettall għamilna kompromess wiesa ħafna u dan il-kompromess huwa relevanti għalija fuq x xogħol tiegħi f'dan ir-rapport. Jiena bbażajt ix-xogħol tiegħi propju fuq il-lingwaġġ tar-rapport ta' inizjattiva propja fuq dan il-kapitlu tar-rapport tiegħi. Bħala koordinaturi binna li għanna bżon negozjati mal-Kunsill qabel ma jiseħħu l-elezzjonijiet. Din hija xaġa li nistgħu niksbu u hija kwistjoni ta' kredibilità tagħna li naħdmu fuq dan u naħdmu pass maġġel. ġoħra fuq l-aċċess. Hemm differenza kbira bejn aspett u ta' dan ir-rapport u r-rapport ta' inizjattiva propja, hemm bżonn fil Fir-rapport ta' inizjattiva propja aħna qbinna li bażikament irridu niftħu kollox għal banek kollha biex il-banek kollha ikunu jistgħu joffru kont bankarju bażiku. Iżda dan b'ċertu eżenzjonijiet speċifiċi, hemm numru ta' banek fejn tistgħu tifmu għala għandu jkun hemm ċertu derogi u ċertu esenzjonijiet u jena naħseb li għanna nkunu nistaw nżommu dawn fis-seħ. Il-proposta tal-Kummissjoni semmi bank wieħed biss, jew tip ta' bank wieħed biss, imma naħseb li fl-interess tal-mobilta u anke tal-kompetittività neħtieġu naħdmu aktar lejn li niksbu sitwazzjoni aħjar għal klijenti tagħna. M'għandux ikun viżibbli minn numru tal-kont bankarju ta' klijenti li huma membru żvantaġġat tas-soċjetà. Laqqas xejn, mill-fl-opinjoni tiegħi skonti din dan l-aspett tal-proposta tal-Kommissjoni għanna nirreżistu, għanna marru kontra għax qed iqis bank wieħed li joffri kont bankarju bażiku wieħed. Dak kollu li xtaqt ngħid bħala introduzzjoni nirringrazzja l-kulħadd tal-li smajtuni u nħares il-qoddim li nisma' l-kummenti tagħkom. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Klute, nibdow bix-shadows l-Onorevoli Langen. Grazzi ħafna, President. Sur Klute ħadem ħafna fuq dawn il-118 il-emenda tar-rapport tiegħu. Kif kienet jgħid, milux? U ispirat mill-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-kontijiet bankarji bażiċi. Imma bil rispett kollu, aħna neħtieġu nżommu mal-kompromessi li għamilna u li rnexxinna niksbu. Is-suġġett huwa wieħed interessanti ħafna, l-Kummissjoni diġà tkellmet dwar il-miżati u dwar l-aċċess dan kollu parti mis-suq uniku iżda il-proposta speċifika mhix daqshekk faċli li wieħed jimplementa. Fl-abbozz, f'paġna numru 3, il-Kummissjoni tirreferi għal 8 miljun konsumatur fl-Unjoni Ewropea li m'għandhomx kontijiet bankari, 25 miljun minnhom jixtiequ li jkollhom kont bankarju. Il-fatt li l-aċċess tal-kontijiet bankari varja, varja minħabba ċirkostanzi personali, kemm ikollok kreditu, solvenza, ma kwistjoni anke ta' tradizzjoni f'ċertu pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa. Hemm min iħobb ikollu flus kontanti fidejh u mhux taqsek kontijiet bankari hija tradizzjoni, hija drawwa u kwistjoni ta' fiduċa u sempliċement billi kollok aċċess għal kont bankarju ma tistax taħrab minn din il-problema. Fil-Ġermanja għatanna ħafna nies li jħobbu jużaw il-flus kontanti. Dan mhux għaliex qed jippruvaw iduru mal-liġi tat-taxxa u laqqas jaħslu l-flus fuq ħin parzjali, imma l-mod kif jgħixu huma, kif għażlu li jgħixu huma, u bħala riżultat ta' dan l-istati membri għandhom ikunu sovrani għal din il-kwistjoni. L-istati membri biss għandhom ikunu f'pożizzjoni li ibidlu l-imġiba ta' ċittadini tagħhom. U għalek, fl-opinjoni tiegħi, il-Kommissjoni kellha raġun li toħroġ b'direttiva. L-Istati membri għandhom jagħmlu dak kollu neċessarju. Sur Klute fassal eżattament x'inhuwa l-qofol tar-rapport tiegħu, iżda jiena naħseb li l-Istati membri għandhom ikollhom rwol akbar f'żewġ oqsma. L-ewwel nett is-Sur Klute atti delegati addizjonali, dan tlab tal-jom f-78 minn oqsma, u nafu l-koll li ħafna kollegi jinkorlaw meta jkun hemm dawn l-atti delegati, speċjalment meta jkun hemm l-involviment tal-IBA taħt il-patroċinju tal-Kummissjoni għax nafu li dawn huma fenomeni burokratiċi li jiena beżan minnhom għanna nindirizzaw il-fatti bażiċi u dinja parti mill-proposta u f'dan ir-rigward m'għandniex bżonn dawn l-atti delegati. It-tieni, l-informazzjoni fuq il-miżati. Ġusta din. Banek differenti jindirizzaw dan modi differenti. Fil-Ġermanja, per eżempju, Għanna bank li jaqbatu jagħti bxejn il-kontijiet bankari imma itħol minn ximkien irid iġibu. Imbagħad fuq il-portabilta tal-numri tal-kontijiet bankari. Jiena naħseb li dan jikontradiċi s-sepa. Is-surkluta jidher ħarqan, imma għadna kemm daħħanna numri ta' kontijiet bankarji ta' sepa b'kodiċi nazzjonali, jew kodiċi reġjonali jew kodiċi bankarju. Jiddependi ovvjament bil-settur bankarju kif, kif strutturat fl-istati membri, ma jek tipprova fl-istess ħin tistabilixxi sepa u fl-istess ħin tkun qed ixxekkel sepa billi tiddaħħal sistema ġdida, naħseb li ħanħolqu uh, eh, pis ta' spejjeż għaliex sistema parallela tista' tiswa 15 il-biljun euro. U meta nqisu il-livell fenomenali tad dejn fost il-banek, meta nqisu anke l-isforzi kollha biex nirranġaw is-sistema bankarja, s-sur Klute kienet jitkellem fuq medda twila ta' żmien. Imma jiena verament għandi riservi kbar u seri dwar kif fuq medda twila ta' żmien il-portabilità tan numri tal-kontijiet bankarji kemm mhix vala pena. Forsi ħadmet tajjeb fil-Iżvezja, ma dan ifisser li kulħadd irid jagħmel dak kollu li tagħmel l-Iżvezja. Għal ehm, servizz imbagħad il-konsumatur irid jiddeċiedi standing orders kif jiġu trasferiti għal kont bankarju ġdid. Il-Kummissjoni proponiet li il-konsumatur, il-klient, għandu jkun jista' jagħti dan id-dritt, imma m'għandux ikun xi ħaġa awtomatika għax tiswa flus. U fil-punt li jmiss f'dan l-abbozz, per eżempju, s-sur Klute kifet daħal ħafna mendi li ħut minnhom huma vijabli ħafna fid-dawl ta' riżoluzzjoni li għaddejna, imma oħrajn li morru li l-inwis din il-portal tal-Komunità Ewropea u tal-EBA, l-Autorità Bankarja Ewropea. Ovvjament, kwalinkwa dokumentazzjoni għanda tkun bil-lingwa tal-kont bankarju. Jiena għandi kont Belġan, Franċis u Ġermanis, imma jiena għalix deputat Ewropew, membru parlamentari Ewropew, u jien nixtieq nuża servizzi f'pajjiżi differenti. Imma huwa wieħed inqas minn wieħed fil-mija tan-nies li għandhom kontijiet bankarji barranin. Sur Klute, allura jiena nistaqsi, jekk verament tiġ tagħti daqqa lill-konsumaturi jew inkella intix qed titlob li jkun hemm ħafna burokrazija li ma tagħmel xejn għall-effiċjenza u tiswa ħafna flus lill-ċittadini u lil kulħadd. Il-Kummissjoni stess fuq il-regolament u l-Kummissarju Barnier konferma li l-ewwel proposti ġew miċħuda. Miċħuda mill-Kumitat tal-Valutazzjoni tal-Impatt fil-fatt kien hemm żewġ opinjonijiet li ma ġewx mill-qwa. Is-servizzi tal-Kummissjoni għamlu aktar bidliet li dokument u jiena tassew naħseb li fid-dawl ta' dan kollu aħna naqblu dwar l-idea għall-aċċess għal kulħadd tal-kont bankarju bażiku naqblu li jrid ikun hemm possibilità li wieħed jikkumpara l-affarijiet u li jkun hemm trasparenza, ma kwalinkwa ħaġa li tmur lilin minn hekk, le. Nafu li hemm referenza biex intemmu s-suq waħdini u sur klute huwa verament biżel u ħerqan u ħawtil imma ma naħsibx li għanna eh, neħilsu minn dawn id-dispożizzjonijiet eċċessiv, is-segretarjat tagħna ħaqqu u jisħoqlu vaganza u għalhekk inut li namlu rizmi ta' emendi, il-Parlament xorta jkun hawn minn Ottubru sa' April u għalhekk xinajdu dwar il-15 ta' Settembru bħala skadenza l-emendi iktar mill-2 ta' Settembru. Din talba tiegħi u naħseb li bekk inkonna bizzejet ħin biex naħdmu. Naf li inti eh, sensittiv fuq dan affarijiet għandek sens komun u trid li fl-aħħar mill-aħħar naslu għal kompromess u li naslu għal riżultat. Imma ma nistax ikun hemm intħil fil-setat sovrani tal-Istati membri. Grazzi. Grazzi Sir Langen, Senado Sir Luvikson. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-rapporter ta' xogħol tan dettaljat. Ħafna mill-punti ċentrali jistaw jiġu aċċettati bla ebda problemi. Mill-inizjattiva, mill-rapport inizjattiva li ġi votat fuq fl-2012, bdejna eh, bil-bazi ta' xogħol li jrid isir issa. Dan ħajtina soluzzjoni għal eh, dak li dak kollu l-addatajna. Anka dwar id-diskussjoni ta' din il-kwistjoni f'dan il-komitat nistgħu naraw li rridu napplikaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan l-ambitu il-leġislazzjoni Ewropea hija waħda indipendenti minn dak li forsi nażbu fuq is-sussidjarjetà. Aħna qed nitkellmu fuq 25 miljun ċittadin illi jixtiequ li jkollhom kont bankarju. Però m'għandhomx dan. Għandna suq eh, brati li dejjem jinbidlu u dan iwassal għal ħafna diffikultajiet kulħadd jaf kemm hu diffiċli tbiddel kont jew tbiddel il-bank jak eh, proċedura komplikata li tbiddel il-bank u jkun hemm ħafna diffikultajiet. Peress li hemm ħafna diffikultajiet, dan iwassal għal problemi fl-iżvilupp tal-settur bankarju u apparti minn hekk, is-settur finanzjarju kun qed jitlob għal aktar ħin Għalhekk qed iwassal għal nuqqas ta' inċentivi. Irid ikollha trasparenza, regoli ta' trasparenza tal-prezzijiet meta nkunu qed imbidlu il-banek. Fil-verità, ma tkollokx eh, kwalità aħjar meta tbiddel bank. U anka nħarsu lejn is-sistemi li ma kienux sodisfaċenti, xi stati membri nexxielhom isolvu eh, żewġ wieħed żewġ punti b'mod effiċjenti kif rajna fir-rapport, però punti oħra illi hemm bżonn taktar titjib fihom. Għalek naħseb li xi raġonevoli illi minħabba situazzjoni illi għanna għanna naħdmu fuq il-livell tal-komunità rridu naħdmu ma' tlet partijiet li huma voluti f'dan ir-rapport mod kemm jista' jkun malajr. U rridu nadottaw dan ir-rapport bħala test sħiħ. Anka id-dritt għal kont bankarju huwa hija kwistjoni fundamentali u dan kollu għandha tapplika għal kollox. Tapplika għal kull min jipprovdi dawn il-kontijiet u jkun hemm anke prodotti li jiġu sottomessi għal ċertu regoli bażiċi għal ħlasijiet. Kont taħla, kontijiet ta' ħlasijiet. Fuq il-kont bankarju jista' jkun hemm xi problemi għal nies li jingħataw dan il-kont bankarju bażiku jtuhom in-numru tiegħu. Le tkun xi ħaġa ħażina ħafna li kieku eh, neskludu dawn eh, minn nies li għandhom dal kontijiet bankarji minn min servizzi oħra. Għalek mannix neskludu dawn in-nies diġà huma inqas privileġġjati biex ikollhom dawn it-tip ta' kont numru ta' kont bankarju. Il-kontijiet kurrenti għandhom jibbenefikaw minn ċertu servizzi bażiċi u dawn is-servizzi għandhom jiġu applikati għal kull tip ta', ta kont, ta' kontijiet. Eh, irrid e, anka eh, nħarsu lejn l-ispejjeż. Dawn irid ikunu limitati. Kulħadd għandu jħallas l-istess eh, ħlas bażiku għal kont bankarju. Per eżempju, fuq il-miżati bankarji irridu nkunu sempliċi ħafna ma rridux nikomplikaw l-affarijiet. Iktar ma nkunu trasparenti dejjem aħjar. L-affarijiet palissa huma wis ikkomplikati. Il-leġiżlazzjoni għanda tiġi abbozzata b'mod li tkun aktar sempliċi u faċli għal konsumatur. Konsumatur għandu jkun jista' jikkompara ehm, bejn il-ħlasijiet differenti, bejn banki banek differenti. Li nitolbu lil nies li ħarsu lejn numru kbir ta' dokumenti, żgur eh, ma nkunux qed nservu il-prinċipju ta' trasparenza. Jista' jkollna servizzi bażiċi li għandhom xasmu ma' kont bankarju bażiku minn flok ma jkollna eh, ħafna ħlasijiet differenti. Apparti minn hekk għandu jkun hemm ċib ta' limitazzjonijiet meta niġu biex inbidlu, meta xaħat jiġi biex biddel il-bank. Emmek ikun raġonevoli li kikun ħallu l-istati membri li ikollhom lażla huma. Kun jistaw jagħmlu regoli eh, meħtieġa meta tiġi biex biddel il-bank. Dawn ir-regoli però jridu jkunu effiċenti regoli li diġa jeżistu u ma effiċjenti għandhom jibqaw ehm, kif huma anka fil-sistema fil-ġejjini. Naħseb tajjeb ukoll li kollna trasparenza anka fil-ħlasijiet ta' meta kemm ħadd iswilek meta tbiddel il-bank u tbiddel is-servizzi. Ħarsu lil dawn l-ispejjeż. Urdu naraw ukoll il-tibdil tal-banek transkonfinali Meta jkollna pereżempju eh, bank li mhux fl-Unjoni Ewropea. Irridu niffaċilitaw din it-tip ta' tranzizzjoni wkoll. Naħseb wasa li żmien li nagħmlu progress. Hunek għandna żewġ naħat, trasparenza u l-mobilità. Dan huma il-kommenti ehm, tal-bidu tiegħi naħseb li rapporter diġa tagħna ehm, abbozz strutturat ħafna, bażi tajba ħafna għal xogħol u għal kompromessi li fl-aħħar mill-aħħar ħajkunu ta' benefiċċju ċittadini kollha tagħna. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi il-kelma lis-Sur Philip de Becker. Grazzi ħafna Sur President. Minna ħatijaj nixtieq ingressa l-Sur Klute ta' xol kollu li għamel, anka bil-proposta tal-emendi, u anka fil-passat. In-nies kollha li ħadmu fuq dan l-inizjattiva tar rapport Diġà. Tajab li nibbażaw xogħolna fuq anka xogħol li sar aktar kmieni f'dan il kumitat Meta r rapport ġie publikat. Naħseb li l-proposta eh, hija proposta tajba, għanħet naħarsu lejn il-ħtieġa li hemm bżonn Aħna diġà distinzjoni kbira bejn żewġ problemi illi għandna. L-ewwel ħaġa qed nitkellmu fuq l-iskużjoni soċjali in-nies li m'għandhomx aċċess għal kont eh, bankarju sempliċi bażiku għalx m'għandhomx eh, assigurazzjoni. Mbagħad hemm il-problema l-oħra ta' suq intern transkonfinali. Dawn il-problemi jistgħu jkunu differenti għalhekk tajjeb li fil-bidu ta' din id-diskussjoni najdu illi aħna provaw insolvu dawn iż-żewġ problemi fl-imkien, però importanti nagħmlu distinzjoni bejnietom. Lan tagħna wkoll għandha tkun tħares lejn dawn iż-żewġ problemi. Tinskellmu fuq kontijiet bankarji eh, bażiċi, fuq l-eskużjoni soċjali u anke ħarsu lejn il-kwistjonijiet fissu intern. Naħseb dan kollu nistgħu nimxu flimkien naħseb anka kien hawn ħafna nies li diġa' ivvutaw fuq din il-kwistjoni aktar kmini u anka fil-futur irid konna l-istess għannijiet anka bejn il-gruppi differenti naraw l-affarijiet tekniċi biex nilħu l-għannijiet illi nixtiequ. Dan sempliċement kienu xi idejat fuq il-rapport tal-Kummissjoni u r-rapport tas-Sur Klute. L-ewwel ħaġa meta niġu biex inbidlu il-bank nafu li meta nbidlu l-kontijiet bankarji bejn l-istati u membri jista' jkun hemm ħafna dewmien u ħafna spejjeż. U dawn huma l-punti li rridu nifokaw fuqhom biex bekk meta jkun hemm xi tibdil jista' jsir b'mod aktar faċli u malajr. Speċjalment bejn kemm bejn l-istati membri u nistgħu nimxu eh, l-qoddim anka abbażi ta' dan ir-rapport. L-effiċenza hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll li għandna insolvu rridu nkunu nafu s-servizzi li għandhom xaqsmu ma' dawk il-bank eh, li huma disponibbli għal konsumatur. Diskutejnija aktar kmini, di dix tkun xi ħaġa b'xejn, eh, però rrid ikun hemm prezz għalija. Irrid ikun hemm anke prezz ola għal prodott ieħor Diġa hemm sistemi f'xi stati membri, hemm ħafna organizzazzjoni eh, NGOs li saru mill banek biex ikun jistaw jagħmlu ċertu pagamenti xi pajjiżi. U dan is-servizz naħseb li tajjeb li niddiskutu anke skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, però skont il-qafas Ewropew eh, irid ikun ċar fit trasparenza. Kif eh, ġi proposta ukoll mis-Sur Klute, għana nesponu l-analizi tal-prezzijiet, jiena sab dan jista' jkun qed wasal aktar komplikazzjonijiet. It-trasparenza huwa parti minn pakket um, numru ta' set ta', set ta servizzi u dan kollu rridu nikkonsidrawhom meta nħarsu din il-kwistjoni. Jiena m'iniex se konvint li jkollna terminoloġija ġdida f'dan il-qasam, però naħseb tajjeb li nħarsu l-terminoloġiji differenti fl-istati membri differenti biex ikunu ċerti li ikun hemm ikunu ċari u ikun hemm it-trasparenza. Is-Sirkluta wkoll eh, propona il-mobilità ta', ta dawn il-kontijiet bankarji. Din hija xi ħaġa ta' diffikultà teknika. Ehm, naħseb anke s-Sir Langa għamel diġà referenza għal dan. Rridu nħarsan in kwistjonijiet tekniċi u ma rridux noħolqu problemi akbar minn dak il-problemi li diġa qegħdin provaw insolvu. Mod ġenerali, nasab li r-rapport li għanna unek għandu jkun ambizjuż ħafna, nafu li xorta rrit ikollna xi negozjati mal-Konsil, għalhekk jiena nitlob jiena kontent li għanna rapport ambizjuż fuq żewġ punti importanti l-inklużjoni soċjali u anka il-kontijiet bankarji transkonfinali speċjalment għaliex ħafna nies diġà qegħdin jaqsmu l-frontieri ġewwa l-Unjoni Ewropea, hemm ħafna nies qed ifittxu x-xogħol għalhekk aħna rridu nippruvaw nakkomodawhom il dawn il-konsumaturi għal inqas mis-servizzi bankarji u l-kontijiet bażiċi. Naħseb tajjeb li neħu dawn l-ostakli li hemm bħalissa għalhekk nitlob il-gruppi kollha jkunu ambizzjużi f'dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna. Sanaddu għas-Sur Gigold. Jiena ma tantx għandi xejn żid nilqa l illi fl-aħħar dan ir-rapport ġi ppreżentat. Inna nistennew dan ir-rapport għal ħafna żmien, ir-rapport kellem fuq il-problemi li għandna, il-problemi li tqajna miegħu. Fil-Kommissjoni irdu noqdu attenti illi ma waslux għal din l-idea li l-Unjoni Ewropea ma titix każ il- is-swieq finanzjarji, l-assigurazzjoni u l-credit rating agencies, mekk inħarsu lejn eh, id djufijiet ta' l-Europa biex tiftaħ eh, tiftaħ kont bankarju jew biex toħroġ minn kont bankarju eh, nidru palli kieku aħna ma nġat nagħtu każ. Għalhekk importanti ħafna illi fuq dan il-qasam ukoll kif qal is-Sur Philip Debaker, irid ikollna rapport ambizzjuż naħseb ukoll irridu noqogħdu attenti Ah, soluzzjoni li jista' jkun hemm f'pajjiżi differenti. Għalhekk irid ikollna eh, approċċ sostanzjali imma rridu noqdu attenti fuq ċertu punti. Ġifieri offerta għal kont bankarju bażiku ma jintużax pala eh, diskriminazzjoni għal konsumaturi eh, f'partijiet terzi. Irdu noqdu attenti li ma jistirx ħsara fuq dak li huwa l-aktar dajjef. Naħseb tkun xi ħaġa ironika wkoll jekk eh, ikonna l-fatt fejn xi atturi diġà qegħdin jaħdmu ma' dawk eh, li huma aktar foqra hemm xi unjonijiet ta' kreditu li huma diġà qegħdin joffru dawn is-servizzi. timxi, qed nimxu bħala raġunament li la diġà hemm xi servizzi disponibbli ħadd ieħor m'għandux għalfejn joffrihom. Però naħseb imorru kontra l-ispirtu ta' l-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux ngħidu li eh, fil-sistema bankarja, s sistema bankarja ma rridux ma rridu nbidlu xejn. Il-bank għandu jagħmel negozju ma' kulħadd. Irridu noqdu attenti, rridu eh, rridu nidossib l-aktar nies eh, dajfa hawnhekk. Xi ħaġa li mhux il-banek kollha jagħmlu. Naħseb ma tkunx taħsar ukoll li noqdu attenti nidossib dawk li eh, jgħixu fuq tħul banka bażiku. U anke rridu noqdu attenti min-naħa ta' kompetittività. Em problema li għad ma smajt soluzzjoni tajba għalija. Ġifiri, li jekk ħan iffiċilita wis fuq eh, fu l-imbidlu kontijiet bankarji, dan il-metodu ta' intervenzjoni, aħna rrimpruvaw naqsu l-ispejjeż il-kontijiet bankarji, jekk aħna rridu dan, il-problema tkun skont eh, il-websites li qed qablu l spejjes Jekk qablu l-ispejjeż biss, ħan waslu li il-banek ħajħarsu l modelli ta' negozju. Għalek jek għanna ċertu banek li għandu netwerk kbir ta' ferrat lokali u għabbatem oħrajn li joperaw fuq l-internet. Jek qablu dawn it-tnejn, Għandek wieħed li għandu hotline u għandu ieħor li hemm persuna real li tista' tiddiskuti magħha u tagħti servizz lil komunità. Hawnhekk inkunu allura qed inħaltu żewġ affarijiet differenti ħafna minn xulxin. Irridu nħarsu dawn il-miżuri li nistgħu nqablu bihom ma għandhomx jiddiskriminaw kontra dawk li qed jagħtu servizz ta' feraq tal-bank. Patem u koll il-problema tal-istabilità eh, finanzjarja. Jekk sempliċement qablu il-kontijiet bankarji kemm jekk il-bank għandux eh, dispożizzjoni kbira jew żgħira ta' kapital, ehm, rridu eh, ħarsu lejn il-modelli ta' negozji li kollon fejn jista' jkun ftit fondi. Fil-waqt li oħrajn, eh, bankijiet oħrajn ikollhom eh, sistema ħafna ħjar għanna il-bejlin ta' aktar minn 100.000 euro u din jista' tkun ta' problema l konsumatur ukoll. Tal-inqas il dawk in-nies illi għandhom dawn l-ammont ta' flus għalkemm forsi huma ftit. Jekk ħanimxu din l-idea li noqogħdu nqablu, ehm, irridu noqogħdu attenti, ma rridux nikkalkulaw biss l-ispejjeż imma anka l-kwalità tas-servizzi hija ideja importanti biex aħna nkunu nistgħu inżidu l-aspett transkonfinali u jkollna e, suq komuni aktar b'saħħtu. Ma rridux nagħmluha b'ħafna dubji. Aparti minn hekk naħseb ix-xogħol tas-Sur Klute miexi fid-direzzjoni tajba u dawn huma kollha affarijiet li rridu ndiskutu. Hawnhekk irridu naħdmu kemm jista' jkun malajr biex inħarsu l-annijiet anka skont il-leġizlazzjoni li għaddejna sissa. Rridu nimxu għata nqas fuq ħaġa waħda li inħarsu lejn dawk li huma l-aktar dajfa fis-swieq. Grazzi. Grazzi Sur Gigo, nista' ngħid li diġà għandna numru ta' lista ta', lista ta kollegi li jixtieq jitkellmu u nitlobkom il-koll illi ħajtkellmu jekk jġobkom eh, żommu fil-qosor. Peris illi għanna eh, ħin limitat disponibli. Issa naddu għassur sur kama. Grazzi ħafna. Nixtieq ringrazzja l-rapporter ta' eh, għamil dan l-appost tant malajr. Nixtieq naqsam ukoll eh, xi tasib anke minn xadaw l-oħra għal dan ir-rapport. Nasef Filip għal tajab ħafna qed nitkellmu fuq eh, affarijiet differenti qed ngħidu aċċess għal servizzi finanzjarji fejn ħafna nismandomx m'għandhomx. U ma ħsibx għaw xi ħadd li ma jaqbilx dwar dan. U għanna ċertu konsens fuq din l-idea. Mbagħad hemm is-suq eh, eh, uniku u kif għan solvu l-kwistjonijiet tiegħu. Hemm livelli differenti u raġunijiet differenti għaliex użaw il-bank. Anka Sur Langen għal dan mill-esperjenza tiegħi. Missieri kien mill-komunità ta' immigranti u dan kienu eh, favur li jizaw il-flus inkontanti u mux ma jizawx il-banku u l-credit cards. U dan għadna narawa il-lum. Imma bat emmek eh, għata eh, naraw ħafna nis li għamlu dan. Pero mannix, ne, ma jfissirx li mannix ikonna l-servizzi disponibli. Forsi ma jkollokx kont ta' kont bankarju ma jtuża il-credit card. Inti tkun tista' xorta jkollok eh, aċċess servizzi ta' kreditu tixtri affarijiet ta' prodotti fuq l-internet. Minħabba dawn it-teknoloġiji kollha li għandna naħseb irridu nirrealizzaw ukoll illi ma rridux ikollna dan id-dibattitu fuq kif ħajkollna aktar kezets u videos meta jkollna eh, fl-era ta' MP3s Irridu nimxu ma' teknoloġija. Il-banek eh, għadhom ma kisrux il-modell antik ta' teknoloġiji l-ġodda. Anka fuq eh, il-telephone eh, banking imma anka kien hemm konsumaturi għallu li kellhom dan il-moment tagħhom fejn kollox qed jingħaqad flimkien. u ħafna nies li qed jużaw it-teknoloġija l-mudell li qed jużaw ħa jispiċċa. Wara qed ngħidu li qed komparaw affarijiet totalment differenti, imma forsi nistgħu nużaw nistgħu nużaw ehm, sistema li hija totalment differenti minn oħra u xorta tagħmilhom tużhom flimkien. Xi ħaġa li nixtiequ nirrikonoxxu illi aħna qegħdin nippruvaw inżidu n-numru ta' banek f'dan is-suq imma għanna soluzzjoni differenti eh, nazzjonali. Għalek aħna rridu kunu responsabli tabanek li jgħatu l-istess servizzi pal ehm, dawk ta' kreditu. Iva, forsi dan tisa' il-kompetizzjoni, imma meta nitkellmu fuq dawn l-unjonijiet ta' kreditu. Jider il-servizzi ehm, ma tantx huma tajbin Għana qed nisforzaw dan il-banek jitru f'dawn is-swieq u huma qed ineħħu l-unjonijiet ta' kreditu għalhekk naħseb ma għedin jimlew din il dan il nuqqas fis-suq tajjeb li jkollna alternattivi differenti u neħu l-ostakli naf li hemm numru ta' unjoni ta' kreditu fil konsitwenza tiegħi u nixtiequ l banek ma jneħħuhomx dawn. Rridu noqdu attenti ta' xed nitolbu hawnhekk. Eh, rigward is-suq uniku, in verament verament jixtiequ jibidlu ehm, il-kont tagħhom minn pajjiż għal ieħor minn suq għal ieħor. Jiena tkellem ma' ħafna żgħażagħ f'pajjiżi u ma qalu li dak li jridu u għalli jekk aħna mmor insifru għal sena, aħna nkunu nistaw eh, niftħu kont dak il-pajjiż u nkunu nistgħu nagħmlu trasferimenti eh, faċli, bont aktar faċli, u mhux noqdu inċaqalqu kollox minn Franza l Ġermanja u nerġgħu inċaqalqu kollox lura. ura naħseb din hija sistema tajba ħafna li kieku ikolna. Tajjeb li ħarsu lejak mot aktar dettaljat. L-aħħar ħaġa xtaqt nitkellem fuq trasparenza. Hemm żewġ kwistjonijiet li rridu nħarsu lejhom. L-ewwel ħaġa ehm, dawn l-interessi ta' l-APR aħna qed naraw figuri kbar u ħafna nies ma tantx jinġibdu għal dan. Eh, kellna kelli ħabib tiegħi li eh, sellef mit eh, mit euro lil ħabib tiegħu u inti tista' tħallasni 110 lura. Issa xi tgħid hawnhekk l-APR li kieku kellha tagħtu l-opinjoni tagħna. Jekk tħallas 100 mbagħad tieħu 110 lura. Naħseb dak li jkun ma tantx ikun jixtieq jiselef dak il-flus. il flus u forsi huma xokkanti, però jekk tarsu lejn in-numri fil-verità fi żmien ftit ġimgħat ikollna eh, dawn dawn it-tip ta' ħlasijiet, rridu tkollna aktar trasparenzi. Rridu naraw kemm ħatħallas aktar inti fuq ċertu ammont ta' żmien, fuq ġimgħa, xar u anka sena. Tajjeb li nqablu eh, l-arranġamenti ta' self li jsiru. L-aħħar ħaġa fuq it-trasparenza, ejja jkollna trasparenza fuq il-modelli ta' kontijiet bankarji. Meta inta tibat il-fustijak fil-kont, ma jkunx id-depozitat, inti, inti fil-verità tkun qed issellef il-flus l-bank u huma il-bank iselfu l ħadd ieħor fuq rata aktar għolja. Ejja nkun aktar trasparenti. Inis jridu jifmu illi meta nitfa il-flus fil-bank dawn mhux id-depozitat u għajja nuru sistemi kif inhi Sir is here Mr. Sampo or not? Sir Sampo qiegħed e jkerbok jew le? Mela l-kelma li Sur Balzan għal darboħra? Jekk jogħġbok, fil-qosor kemm jista' jkun. Lil kulħadd najda din għax m'għandix biżejjed ħin. Grazzi, Andrea Hull. Grazie li relatur. Sir Klute konta sidu ħafna, diligenti ħafna. U fil-fat koprejt l-idejat kolla unek ma naħsibx li xi ħaġa kontra da kollu, diffiċli li ma taqbilx mal-ispirtu ta' da kollu, dana kollu qed jgħaddi mill-kumitat ovvjament. Għandna niżguraw li noħolqu l kondizjoniet um, xirqa. U għanna nkejlu l-argumenti kontra u dawk favur, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi u koll. U niprofaw niksbu il-bilanċ mixtieq Żewġ punti dwar l-ambitu, dwar l-aċċess għal pagamenti frigward tal-kontijiet bażiċi tal-pagament konsumaturi eh, tkun xi tkun ir-residenza tagħhom jew il-ċittadinanza tagħhom ikunu jistaw jiftħu kont bankarju f'kwalunkwe stat? dina eh, residenza jew ċittadinanza miex se tkun prekondizjoni fil-gwart tal-istat membru jiena xettiku fil-gwart tal-implementazzjoni prattiku tal-istess tal pratika tal-istess prinċipju. U lanqas huwa ċar. Il jiġri fil-gwart tal- eh, eh, meta tmur tikkontrolla l-isfond tal-, -tal tal-klient tal li jixt jiftaħ il-kontijiet tal-bank, nasab li għanna niċċaraw dan il-punt dwar l-isfond tal-persuna u nistaw għanna niċċaraw dan il-punt. U l-mistoqsija jek tista tiħu overdraft, per eżempju, titħol fid-dejn, issa fil ta' proporzjonalità, fil-proposti kollha l-proporzjonalità hija importanti ħafna mhux is-servizzi tal-ħlasijiet kollha se jiġu affettwati bl-istess mod fil tal-servizzi bażiċi tal-banka. Unek qed nitkellmu dwar banek eh, lokali li għandhom erru lokali li għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd li kulħadd jista' jilħaqhom. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-birokrazija. Jekk għandek eh, ħafna kontijiet żgħar dan se jwassal għal diffikultajiet u anke fil-gwart tal-kamp tal-applikazzjoni tal-puntijiet oħra fil-gwart tal abbot u tal-kluta u ma tajbin ħafna fil-gwart tal-trasparenza. Iżda ma nix ninsaw li xi stati membri diġa għandhom grat oli ta' trasparenza fil-gwart tal-kontit bankari. u dawn l-standards mandomx jintilfu permess ta' xoltana tibdil tal-bank kontarju, eh, tal-kont tal-bank. Jekk ikollok kont f'kull stat membru naħseb hawnhekk qed tassumi grat ta' mobilità hawnhekk. U hemm vantaġġi fis-simpliċità li tkun tista' tbiddel mod trasconfinali. Vantaġġi għall-konsumaturi ovvjament hawnhekk. Issa se jkun hemm spejjeż involuti għal banek u għandna bżonn niksbu bilanċ hawnhekk. Hemm ftit affarijiet li rridu eh, insolvuhom f'rigward tal-implementazzjoni jekk jogħġbok. Jgħid il-President għal żewġ minuti, Sinjura Intfeld jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President l-ewwel net. Nirringrazzja r-relatur naħseb illi għamel xogħol eċċellenti, bażi eċċellenti għad-dibattitu Eh, eh, Isa Gustuza eh, kifet niskellmu dwar strumenti li l ma għal sekli sħaħ kif int għal mill kollega tijaj il-dinja tiżviluppa malajr ħafna u l-istrumenti um, jisom skaduti jew se jisiru skaduti dal-waqtu bekk nistan tenni il-Filip Dabaka il-Shadow Tana u iżjed mill-li nkunu ambizjużi għandna nżommu ma' tradizzjonijiet. Tradizzjonijiet e, hemm żmien li trid tiċċedihom għax id-dinja nbidlet. Waslet fiż mhux qisna qed qed qed insommu e, e, il-flejjes kontanti fuqna il-moniti tal-flus fej jiridu naqsmu il-montanji bihom u essenzjali li taħseb li l iswi u l-banek huma nazzjonali biss inti tkun innoċenti ħafna aħna rridu nizvilupaw l-e-commerce, il-kummerċ transkonfinali, se niżviluppaw il ftejim transatlantiku fil-gwar tal-kummerċ u għalek essenzjali li konna su eh, wieħed essenzjali, wieħed, mhux ta' 28 ekonomija dan ifisser li iva il in-nies għandhom ikollhom il-possibilità li jbidlu l-kontijiet tal-bank anki b'mod transkonfinali u li jżommu l-numru bankarju tagħhom. Dan qed isir fuq il-livell nazzjonali u żgur fuq il-livell internazzjonali fis-settur tat-telecoms in-nies jibidlu il-fornitur tal-telecoms u jżommu l-istess numru. Il in-nies li jaħdmu fil-banek huma intelligenti ħafna, żgur li jistgħu jaħdmu għadin, xi ħadd jistgħu jivvinta xi ħaġa bħal bitcoins pereżempju. Zgur li nistgħu nivvintaw eh, sistema fejn in-nies jistgħu jżommu l-kont bankarju tagħhom. Il-banek għadu lura, ovvjament, jew eh, deru jisoma ma kienux interessati, iżda importanti li jekk nixtiequ niżviluppaw suq intern għal beħ bl-imnut, firgwar tal-qasam bankarju għanna natu tal dan l-izvilup kollu. U mux noqodu l-ura wis, umbat l-avvenimenti eh, jizviluppaw minn u bekk jiena se nivota favur dan il-rapport ambizjuż ħafna pass kbir il-qoddim li jinkludi eh, il-tibdil transkonfinali tal kontietu u anki nazjonali. Grazzi, Gose. Grazzi. President, jina se nitkellem fil-qosor. Kif intqallu, intqal diġa għaw żewġ aspetti l ewwel net l-inklużjoni fil-gwar tal-banek. U jina nista' nappoġġa dan. Il-proposti mill-relatur. U it-tieni punt il-modernizzar tal-banek. Tal M'għandniex ninsaw illi il-banek huma industrija U dana eh, memx il-pjanar eh, ċentrali fej tista eh, tinjora l suq u tibqa żid il-miżati għal produttu Għanna nkunu raġonevoli, għanna nkunu kawti f'dan il-qasam għax jekk toqgħod iżid il-problemi għal il-ħlasijiet fis-settur tal-bank huma jridu eh, jibqaw aġġornati mal-iżviluppi. Dan jista' jwassal għal ħafna problemi fil-suq bankarju. Mela, eh, li tbiddel il-kont mod trasconfinali. konfinali dan mhuwiex ħaġa urġenti li għana naħdmu fiha, nistgħu nżommu għaf moħħna għal-ġejjeni, hemm dimensjoni ekonomika li teżisti hawnhekk li għandha titieħed in konsiderazzjoni iżjed ikollok um, taħdem bil-banek uh, minn fuq l-internet iżjed se titlef ix-xogħol hawnhekk għan-nies. Is-Sinjura Gulaj jekk Mela malajr malajr? Grazzi lill-Kummissjoni għax-xogħol. Ix-xogħol huwa tajjeb ħafna jiena tal-istess ħassib. Il-test huwa importanti ħafna. Kull ma minna fuq is-swieq kull ma minna kien tajjeb il-lista hija tajba ħafna hija ħaġa importanti għal ħafna persuni hawnhekk qed nitkellmu dwar is-suq. Jiena għandi ngħid li għal xirren ta' snin ipprovajna ndaħlu fis-suq dawn is-servizzi fis-suq intern mux wis li eh, tkun tista tqabbel il-mizati involuti fil-postijiet differenti? Jiena ma naħsibx li il-bżon għat-trasparenza imżon ta' trasparenza biex nkunu nistaw nazlu. Bħal Filip jena najt għanna nkunu ambizjużi għalissa għalissa jista' jkun li mhux m'hemmx taqsek persuni li għandhom dawn il-konti transkonfinali iżda jiena naf li persuni ġili jgħajxu f'pajjiżi differenti jista' jkollok familji eh, eh, f'pajjiżi differenti. nant, n-waslu soluzjoni tal dawk li għandhom inqas fid-dinja. U eh, l-aħħar punti tiegħi joġobni l-approċċ tal-Kummissjoni. Għax hawnhekk qed tħares lejn il-trufin differenti u minti xed eh, titfa tikketta fuq dawn il-persuni li huma iżjes fortunati. mela biex il-persuni jkollhom aċċess għal servizzi bażiċi irritu kollom ikunu f'kondizjoni tinda su iridu irridu n nies biss. Fid-dinja fil tal-konsumaturi, konsumaturi kolla għandhom ikollhom l-istess rittijiet. Għanna nkunu ambizjużi hawnhekk, inkella se jkollok il-frammentazzjoni tal-dawn is-servizzi illi wasanna li għaf permess tal-krizi u rajt personi affettwati minn dan u bekk dawnu ma servizzi fejn hemm bżonn ta' kondizjonijiet indaqs f'dak il-livell. Grazzi. Mela, se nerġa' lura għal Sur Klute. Jekk jogħġbok fil-qosor. Ah, le, eh, Sir Clark jaġbak. Mela, jina nitkellem dwar dak li intqal mill-kollega eh, eh, Indifelt li għand li referi tal suq intern, naħseb li Sofija kienet t-referi għal suq intern. Il-test hawnhekk l-eżami mhuwiex il-kont bankarju, l-istati membri għandhom l-ewwel responsabilità hawnhekk li tista' tqabbel il mizati il-portabilità, jiġifieri iżjed importanti fis-suq intern u huwa disponibilità ta' servizzi tal-bankarji kull fejt tkun. Għanna ninkludu lil kulħadd. Għanna nżommu E, e, e, kollox bilanċata unek, grazzi. Sensa bilanċa unek, grazzi. Kellim li mis, issa, grazzi ħafna li l kullħat tal-kontribut kull kom nasab li samartsu. Għanna differenzi ta' approach, iżda nasab li nistaw naħdmu fuq dan il-rapport. Jina miftuħ għal approach pragmatiku intqal illi għanna nitlu iżjed fil-fond fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. fil tal-preċizjonijiet, hemm bżonn ta' diskussjoni żgur, iżda m'għandniex inħallu kollox fidejn l-Istati membri. U nagħtuhom ambitu wiesa. Jekk il-banek jarfu lil xulxin fil tal-arfin tal-kont, tal kont bankarju rispettivament tal- pajizi differenti. Għandek um, fil-Renju Unit, għandek kondizjoniet um, taħħom trittaj xemmek, hemmhekk, jekk ikollok għarfien bekk jissolvi l-problemi kollha. Jekk nisaw naqblu dwar dan, iżgur e, e, li l-ħajja tiegħi relaturi ikun aħjar. Iżjed sempliċi. Mela, nistennew sakemm niksbu l-emendi u bekk ikonna ħafna opportunità biex uh, insibu soluzzjoni għal kompromessi differenti. Kien hemm punt ħafna firgward minn Brian firgward tal-iskeda hija ehm, eh, għandna um, żmien qasir. Kien hemm raġuni xtaqna eh, naħsmu fuq dan sal-aħħar tal-sena jew għall-menu sal-aħħar tal-mandat tagħna tal-Parlament. Għanna l-vakanzi, ovvjament, u ġimma oħra l-emendi zgur miex se tkun problema, għal-ġimma bis zgur li miex problema, nżidu ġimma. Frikwat tal-proposta tal-iskeda l-emendi, aħna se nikonsidraw dan din it-talba biex nestendu l-iskadenza għal mnd u dina se taffetwa l-iskeda totali fil-rigward tal-rapport u nikonfermaw permess tal-email. jogħġbok fil-qosor, għax għanna rapport ieħor. X'namlu? Is-surklu tejk jogħġbok. Iva, mistoqsija dwar il iskeda U l-kummenti għaj. Finali, grazzi. Mela, l-axar rapport għal dalodu. Il-Sinjura Ferreira jkjoġbok il-Semestru Ewropea għal-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika u l-Implementazzjoni tal-Prioritajiet tal-2013. Il-kelma li Sinjura Ferreira grazzi ħafna jiena se nitkellem bil-Ingliż biex naġġel dan għu t rapport tal-ċiklu tal-semestru tal-2013 jirrapprezenta l-input tal-xol tal-Parlament Ewropew dwar il-talimiet li għanna nitalmu għan fil-gwar tal-eżerċizzju tal-semestru li jmiss jirrifletti u koll il-konklużjonijiet ta' bazi tal-, -tal, -tal tar rakkomandazzjoniet um, ehm, speċifiċi rigward tal-kull tal pajjiż ta' din is-sena. Jiena qed nassumi li l-kollegi antiki tagħna um, raw dan ir-rapport jiena se nifoka biss fuq l-idejat ewlenin. Ir-rakkomandazzjonijiet li ġew preżentati mill-Kummissjoni et jimxu f'dak li jiena nikkonsidra hija d-direzzjonijiet tajba fil-fema tiegħi iżda Eh, hemm ftit moviment f'din direzzjoni. Wis eh, eh, l-elezzjonijiet ewlenin huma daw il-segwenti li nista' organizzom punti sempliċi għandna jkollna iżjed mill-konsolidazzjoni fiskali li hija essenzjali għanna peress li jissa għanna bizziet esperienza issa nistaw nifmu illi minnajr Eh, tkabbir minimum mux se jkonna il-sostenibilità eh, fiskali sostenibli. Il-kenna il- Kenna l-Ministru tal-Finanzi fil-Portugal ta' qabel li tela huwa ċar fil-Portugal li aħna għamilna il-permess tal-azzjoni ta' austerità ma setax jikseb il-miri emirati u bekk irriżenja u bekk għanna bżon ta' tkabbir reali dan huwa essenzjali biex ikollok bilanċ fil-kontijiet pubbliċi u il-budget nazzjonali u nasab li l-Parlament għandu jibat messaġġ għal miżuri biex miżuri effettivi ta' tkabbi reali eh, jiddaħlu fis-seħ. L-inizjattivi stess eh, mumiex hemmhekk fil-post. X'inhu ma' raġunijiet u l-kaġunijiet u r-raġunijiet ta' tkabbir? Aħna nilqaw li l-pajjiżi żejda jistgħu iżid il-domanda il tagħhom għax għandhom il-marġini biex għamlu hekk iżidu l-produttività u bekk għandhom iżidu l-ispejjeż esterni biex jgħinu fil-suq intern biex bekk ikonna tkabbir fil-bqija tal-ekonomija. Eh, f'pass simmetriku li aħna qed nagħmlu fil-gwart tal-pajjiżi li għandhom deficit biex innaqsu il-domanda interna. Importanti wkoll li eh, niċċaqalqu minn min approċċ ta' one size fits all għax id-dettalji fil-rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż qed isiru iżjed importanti. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma importanti għax l-ekonomiji differenti għandhom jaġġustaw f'modi differenti u għandhom modelli ekonomiċi differenti. Importanti li nirrinforzaw l-interdependenza għawija bejn l-ekonomiji differenti fl-Unjoni eh, fl-Europa, specialment fil-zona tal-Euro. Fejn dawn il-pajizi seħbu fil-, fil, fil f'din il-munita għax mandomx l-istrumenti u mandomx l-istrumenti tal-iskambju tal-rata u l-budget biex jistimulaw eh, l-ekonomija mandomx il-mekanizmi biex għalek importanti l-jekk nintroduċu l-mizuri ta' austerita fil-pajizi kolla mannix tweġiba għall-aspettativi fil rigward tal-esportazzjoni fil- eh, ta' ċerti ekonomiji ta' ċerti pajjiżi. Għanna nieħdu konsiderazzjoni l-informazzjoni kollha fil- fil-rapport dwar eh, mekanizmu tal-allert u tlabna l-Komissjoni biex tispjega fid-dettal l-impatt fil-gwar tal-ekonomiji differenti tal-politiċi omogeni orizzontali, specialment fil-rigward tal-zona tal-euro, iżda anki fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Nasseb u aħna tlabna lill-Komissjoni biex tagħmel valutazzjoni eh, kawta tal-tkabbir tal-rapporti li ġew prezentati għax fil-fatt għandna ħafna esperjenza tal-prevedimenti illi qed illi ġara illi kienu dan il-prevedimenti ġaw riveduti um, l-isfel u dan wasal għal ħafna ansjetà f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa u għanna bekk nirrevedu l-kwalità ta' dawn il-prevedimenti biex ikonna aspettattiva soda illi kull ma namlu b'kull ma namlu nistaw nilħu il-miri tagħna. Importanti li nżidu il-produttività u l-effiċenza u hawnhekk ma nix ninsaw l-anijiet tal-2020 u l-miri tal-2020 ma vansawx jekk irridu nikbru fil-ġejjeni. bħala attur ewleni fl-Ewropa, l-Ewropa m'għandix tinsa li għana bżonn nikbru u ninvestu fl-elementi li jiprovdu it fit-tul. Jiddispjaċina ħafna li l- firgwar ta' xogħol li għandu kun engine għal jagħti spinta għal għatkabbir dan ma implementar implementat dan il-proġett għanna jkonna sorsi tal- għanna nużaw da kollu biex ikonna sorsi tal-tkabbir intern. Għanna bżon ta' inċentivi finanzjari ġodda biex nappoġġaw l-istati membri fl-implementazzjoni tal-riformi strutturali rakkomandati lilhom u bekket nistennew l-inizjattiva illi ġiet imħabbra diversi drabi mill-Kommissjoni dwar il-kompetività u l-konverġenzi biex temmenda CCI u l-Parlament diġa ħadet il-pożizzjoni tagħna dwar dan u nfakrukom dwar dan. U nitolbu l-Kommissjoni biex tevalwa eh, fid-dawl tal-globalizzazzjoni tal-ekonomija dak li trid tagħmel l-Ewropa fil-gwar tal-, -tal, tal-politika dwar il-kummerċ estern mhux għabbażi tal-protezzjonizmu iżda għabbażi tal-reċiproċità u eh, l-istess standards minimi fl-aċċess għal swi terzi. Għanna bżon ta' dan biex inkunu nistgħu nikbru u għanna bżon il-bazi komuni fil-kwistjonijiet eh, soċjali ambientali. Tlabna u koll il-Komissjoni biex eh, tamil valutazzjoni tal-impatt tal-impatt soċjali tal-riformi kollha rakomandati u tlabna l-Komissjoni biex eh, tlesti l-Unjoni Monetarja permess tal-pilastru soċjali fid-daw ta' dak li ġi miftijem il-Parlament fil- fil-rapport tal-Malintisens. U għet rrit zonf maħu li l-istabilizzaturi għet jiġu mblokkati fl-istati membri li l għandhom zon. Għanna u koll skobot soċjali simili għal dak li għanna implementati fil-proċedura tal-makron bilanċi. Għanna namlu aġġornament għax il-grupp ma infassal il-grupp li ġie mwiet fil-kwart tal-parlament meta binna dwar il-tupak. Jiġifieri dan il-grupp tanalizza li huma l-modalitajiet fejn jista' jkollna ġestjoni komuni tad-dejn sovran. Il-pajjiżi għandhom livell ħafna ola tad-dejn sovran u dan huwa diffiċli ħafna li li tiġestjonaħ fuq meta ta' żmien qasir u bekk għandak ikollok perspettiva globali u eh, perspettiva Ewropea kif tista' teħles minn dan id-dejn fil-gwad tal-Ewro. U t-nedija mill-ġdid il-finanzjament tal-ekonomija speċjalment fil-gwar tal-SMEs dan huwa essenzjali u dan jissejja ħal eh, Unjoni Bankarja anki fil-gwar tal-mekanizmu um, wahdani tal-fond tal-mekanizmu aħna se naraw dana xi fisser fl-10 Eh, tax-xar u anki f'rigward ta' skema ta' disparitajiet u għanna titjib ukoll hawnhekk fil-fliff eh, tal-iskema ta' garanzija tad depozitar ta' depositi f'rigward ta' leġislazzjoni u anki f'rigward ta' direttiva dwar il-rezoluzzjoni l kupru għal-banek biex nerġaw inġeddu il-fiduċa fl-ekonomija u nerġaw nibnu s-suq intern. Aħna nsejħu l-azzjoni f'rigward tal-evażjoni tat-taxxa u l-konklużjoni tal-taxxa fuq transazzjonali finanzjarji għal-bażi ta' dak li ġi deċiż mill-PE u fl-aħħar tlabna għat-titjib tal-responsabilta' Eh, demokratika ta' trojkas bl-involviment tal-parlament fil-elementi oħra li huma kruċjali essenzjalment eh, tal-stabilizzazzjoni eh, tal-stabilizzazzjoni tal-zona tal-euro illi kienet iġiċċaqla lejn affas intergovernmentali. Xejn ġdid fil-messagġi li jina t-proponi li s-sinek rodijom għawnek, iżda sensila ta' kwistjonijiet illi il-Parlament ila ilu jitlob għalihom u xej ma sar fuqhom. U naħseb wasal iż-żmien issa biex nagħtu spinta lil din l-eġenda biex dina issir minn test issir azzjoni għax is-sitwazzjoni mhix qed tittejjeb anzi eh, l-oppost u nemmen illi jekk niprovaw ikonna proposta wiesa jista' jkollna pożizzjoni komuni soda mill-Parlament f'dan iż-żminijiet tant diffiċli fil-funzjonament ta' zona tal-oro. Grazzi. Mela, xadaw sissa, sur Bozek joġbok. Grazzi, Sur President. Nishtiq nirringrazzja Liza Ferreira rapport tagħha dwar dan is-semestru, dwar is-semestru Europa. għaxxur sħaħ għal ġimat sħaħ snin sħaħ tlabna tkabbir biex twaqqaf l-awserita, il-finanzi sodi, et nitolbu, et nittamaw, iżda xej ma sar. Isna, jekk inkomplu nitħattu fuq l problemi jisparixxu. Min jgħid li l-kriżi spiċċat, il-problemi spiċċaw, iżda mhuwiex veru u nistgħu narawha dan eh, naraw dan din il-kwistjoni bajnejna stess il-birraħ eh, sejna li Sur Draghi eh, dwar dak li ġara eh, fil-Portugal ma ħadx risposta minn għandu jien ħsibt li u kien kellu xi sensa responsabilità li sibi qiegħed fit-trojka. Għanna l-ispejjeż, għanna l-leġilazzjoni abbozzata u ma jispiċċaw fisqa li ma jinfitx fil-Konsil kważi wasanna l-2020 u ma wasanna mkien. Għanna pajizi li qed jitkellmu dwar il-gvernanza ekonomika. U l-istess stati membri qed jitfaw f'dubju taħt dubju il-deċiżjonijiet mill-Ewropa li ġew deċiżi mill-Kunsell. Qed nitkellmu dwar riformi strutturali, kulħadd qed jitkellem u jgħid li se jagħmel dawn il riformi strutturali, il-Franċiżi qed jgħidulhom illi se jkun hemm um, riformi tal-pensjonijiet u dawn il-reformi mux se jweġawom. Issa zgur li se jweġawom. Sempliċi, jekk inti eh, tajx li l-en mill-mezzi tijak inti trittiħu miżuri biex tibqa ħaj u ekket namlu u bekk għanna nkunu kauti fil-gwat l-spejjes eh, publiċi l-infiq publiku għanna nonfqu mod effiċenti. issa jekk irridu ikonna tkabbir, irridu natu il-negozju il tagħna tana l-ambjent fejn jistgħu jikbru. Għallunna li jridu nġeddu l-fiduċa, iżda jekk għandek is-sistema li tbiddel f'kull moment jekk tista' toqgħod tbiddel ir-regoli kull darba. Jekk inti kumpanija trid eh, tkun taf se jiġri f'ħames snin hemm ħafna idejat kieku imma tjoni xejn mintix se jkollok it-kabbir jekk inti eh, toqt ferrex toqgħod tonfoq il-flejjes tiegħek kullimkien. Franza, fil-bidu tal-iskola fil-sena, eh, fil-bidu tal-sena tal-iskola, il-familji jieħdu bonus. U fl-istess waqt fil-kalendarju eh, il-supermarkets jaraw zieda <laughs> fil-beħ tal-televisions tal-flat screens illi ma għomx fl-Unjoni Ewropea daw. Għanna bżon ta' azzjoni eh, kuraġġuża, aħna qed nipprovaw nikkontribwixxu permezz ta' ċertezza legali, eh, ċertezza fit-taxxi, il bira jiena saqsejt li sudragi dwar il- tħassib eh, soċjali u kif da jidħol fl-analizi ta' riskju ma ksibx tweġiba minn għandu tista' tkun tal-leminja u ta' xellug. Eh, tista' tisma' dawk li zjed vantagġati, dawk li zjed etibatu. Iżda kull ma niksbu hawnhekk huwa ħafna diskorsi sbieħ u xejn azzjoni xejn nittama li dan is-semestru iwassal għal xi ħaġa, xi ħaġa soda. Nil għajżjed dettalji min-naħa tal-Kummissjoni, iżjed preċiżjonijiet. Il-Kummissjoni ġiet kritikata tal-li għamlet wis, issa l-Kummissjoni fil-fatt qed tipproponi biss id-deċiżjonijiet jittieħdu fil-Kunsill tajjeb illi kollok dan l-attivisti ekonomisti kulħadd sal-IMF et jaddu l-ħajja sħiħa tax-xogħol tagħhom fejn qed jappoda et jagħmlu jivvintaw skużi u jiskużaw ruħhom għall iżbalji tagħhom fil-matematika tagħhom. Wasal li żmien biex tnieqfu f'dawn id-diskorsi u jkollna azzjoni. Jaħasra ħasra jekk għandek kirurgu l-pazjent tajjeb illi il-pazjent ikun jaf illi 8 eh, eh, minn 10 darbit eh, l-operazzjoni kollha suċċess. Grazzi. Grazzi mimħat fisem il-grupp li ħoranzi le. Nadda il-mikrofonu issa l-Onorevoli Lambert. C'est pour toi, c'est pour toi. Parce que je suis assez d'accord avec toi pour... Bil-Franċiż Jean-Paul, speċjalment Talik. Tajja pwist, naqbel miegħek meta inti tgħid li għandna bżonn li natu spinta ġdida ekonomika l-Europa biex terġat tqum fuq saqajja, naħseb li taqbel miħaj li hemm bżonn ta' proposti speċifiċi li jridu jsiru. Dak li ma rridux nagħmlu huwa li u lill-negozji żgħar u l zzajr in ġenerali hemm negozji żgħar, familjari, ħwienet li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. X'aġan jenna bżonn biex nagħtu nifs ġdid lill-ekonomija Ewropea hija li jkollna riformi bla ruqux nixel. għaliex minn ġdid jekk konna kompetizzjoni fuq il-livell tat-taxxa, iż-żgħir se jbati, il-kbir dejjem jsib mod kif jiżgiċċa u idur mal-liġi it-taxxa fuq it dħul it-taxxa korporattiva, personali, jeħtieġ li jkun hemm riforma fuqhom. Jeħtieġ li jkun hemm xi tip ta' kooperazzjoni u armonizzazzjoni. Jiena nixtieq insemmi uħut mill-punti li huma partikolarment importanti għalina. Is-semestru Ewropew hija xi ħaġa ġdida għall-Unjoni Ewropea Il-kwalità qed titjib semestru b'semestru. L-ewwel semestru Ewropew ħaħsibu il direttorat Ġenerali Ekfin immissa jisu għan iktar semestru Ewropew tal-Kummissjoni. Żvilupp tajjeb dan. il direttorat Ġenerali Ekfin xorta għandu rridni fidejh fuq l-ambjent, l-impigi, ecc. Imma idealment nixtiequ naraw livell iktar indaqs bejn is-servizzi tal-Kummissjoni, iżda nixtieq naraw ukoll l-armonizzazzjoni tal-metodu ta' ħidma. Naraw li hemm timijiet speċifiċi pajjiż pajjiż fil-Kummissjoni u dawn it-timijiet jaħdmu skont standards differenti. Biex intikom eżempju, in-nefqa fuq ir-riċerka u l-iżvilupp hemm għan tal-Unjoni Ewropea minn għal strateġija 2020 ta' 20% u wasanna din il-bot għalih tista' tkun aspett li tista' tgħin l-ekonomija tagħna tkun iktar kompetittiva. Imma dan l-għan jittieħed iktar bis-serjetà f'ċertu CSRs, rakkomandazzjonijiet speċifiċi pajjiż pajjiż minn pajjiżi oħrajn u paradossalment mhux neċessarju li l-pajjiżi li qed jaħdmu l-ar qegħdin jaqalawha l-aktar. Dan il-paradoss u naħseb li għandna bżonn proċektar aktar konġunt, approċċ aktar rigorus biex nindirizzaw il dawk il-pajjiżi u jiġu trattati b'mod indaqs. Il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika ex ante la bozz li qed jitħejja bħalissa nilqawh b'metodoloġija komuni Għaw xaħat mill-Kummissjoni prezenti ma nafx. Nittama minn tal-inqas. Nittama li xaħat jgħid li l-ħabib tagħna Oli Ren li irrid ikun sod fuq żewġ punti. L-ewwel nett kien hemm pjan li jiġi valwat il-kwalità tan-nefqa pubblika biex ngħidu hekk. Et jiffukaw l-aktar fuq in-nefqa operattiva vizavi l-investiment. Ma smajna xejn wis minn Antoleren fuq dan u naħseb li hemm bżonn iktar attenzjoni fuq dan is-suġġett. It-tieni, il-komunikazzjoni fuq dimensjoni soċjali tal-EMU. Infakkarkom li fis sitt miżuri leġislattivi magħrufa bħala six-pack aħna insistejna fuq il-proċedura ta' sbilanċ ekonomiku u makroekonomiku li l-sbilanċi soċjali għandhom jiġu konsidrati minħabba l-effetti li jkollhom fuq l-ekonomiji tal-Istati membri fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna nemnu li għandna bżonn indikaturi kredibbli li tista' tkejjilhom li tista' jistaw jippermettunna nqisu x'qed jiġri fuq il-livell soċjali. Jekk irridu l-ekonomija tqum fuq saqaja, musa ta' tasal jekk ikollok minn 25 sa 28 fil-mija fuq nies foqra fl-Ewropa, kull sena jkollna perċentwal żejjed jizdiet wieħed fil-mija iktar kull sena ta' nies li qed imorru lil mill-linja tal-faqar. U din kwistjoni etika Id-Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem tiċċara li aħna lkoll indaqs, imma anke jekk taħseb fuq livell ekonomiku mhux etiku, ikun inġenwu li ikollok kwart tal-popolazzjoni tiegħek li qed tgħix fil-faqar. U għalhekk injoraw il-kwistjoni tal-etika, aħsbu fuq il-xjenza ekonomika, inutli noqogħdu nagħtu l-ġemp kwart tal-kapacità ta' produzzjoni fil-pajjiżi minħabba l-faqar u għalhekk dan għandu jħeġġiġna biex nħarsu lejn il-taxxazzjoni b'modi differenti. Punt ieħor jekk irridu nsaħħu l-ekonomija tagħna, titħares lejn il-produttività tal-forza tax-xogħol. Da hemm madnieħ ma kenniex dubju dwaru dejjem titħares lejn il-produttività imma titħares lejn il-produttività tar-riżorsi u tal-kapital ukoll jekk inħarsu lejn ir-remunerazzjonijiet li jingħataw u l-prezzijiet li tħallas għall-enerġiji u r-riżorsi hemm lok biex intejbu l-effiċenza f'dawn l-osma. L-azzjonisti rridu jitqiesu u koll ma jistawx jibqaw jaqalaw tajjeb għal dejjem u jaħsbu li mussejn tlaqtu u koll Jekk il-pensjonanti Jean Paul eh, irridu jifmu li l-flus ma jiġux mis-sema, mis-xejn, eh, l-istess irridu jifmu l-azzjonisti, 7%, 8%, 15% bħala liħ kull sena, le, daqshekk issa, u miex kwistjoni ta' ġustizzja soċjali biss, kwistjoni ta' xjenza ekonomika bażika wkoll. Il-fatt huwa li L-ekonomija tagħna hemmhekk qed titlef, hemmhekk qed mur lura. Aħna qegħdin nagħtu sommum kbar ta' flus għal kapital u mod eċessiv iktar milli l-ekonomija għandha bżonn bħala rendimenti. Jiena nibżawis li jekk inti tagħti dawn it-tip ta' dividendi mhux ser ikollok il-flus imbagħad biex tinvesti. U naħseb li din remunerazzjoni eċċessiva tmur f'kunflitt mal-ekonomija tas-suq soċjali. Elisa, Jean-Paul, jina nismakom tajdu li għanna bżon integrazzjoni politiko ekonomika fl-Europa, mbatem mem lebda rekomendazzjoni li tajt Anzi, għandek rekomendazzjoni ti għajdu l-kontra. Ma jistax ikollok kollox ħobla u tredda, trid eh, tqis l-affarijiet u hemm rekwiżit essenzjali li jrid jitqis minn qabel, pereżempju għal nies li jgħixu fil-Belġu fi Franza jkun fejn ikun. Importanti li biex jiċċettaw dawn id-deċiżjonijiet ekonomiċi li jittieħdu, dawn id-deċiżjonijiet irid ikollhom grad ta' leġittimità demokratika li minn tal-inqas tkun fuq l-istess livell kemm jekk tkun leġiżlazzjoni ġejja minn Brussell u kemm jekk ġejja minn Franza. U għalhekk Palissa il-semestru Ewropew mhux qiegħed hemm b'leġittimità demokratika biżejjed, mhix raġuni biex niprojbuha, irridu naħdmu lej semestru Ewropew li jkollu leġittimità demokratika bħal manna fl-Istati membri. Mhix qed ngħid li dak kollu li jiġri fl-Istati membri huwa leġittimu demokratikament għax Brussell, Pariġi u l-Blit Kapitali l-oħrajn kollha għandhom il-ħtijiet tagħhom ċitfaw taħt it-tapit, għalhekk rridu leġitimità demokratika kullimkien fl-Unjoni Ewropea biex l-affarijiet jimxu l-qoddim. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Epping, naddilek il-mikrofonu jgħid il-President ħames minuti. Iva, President, ħanamel dan, mux ser noqot nerrepeti il-domin li da miktar il-kellim ta' qabli. Għan nitkellem iktar bil-mod biex tkun iktar faċli għall-interpreti. jiddispjaċini li hemm affarijiet li ma naqbilx magħhom l-istess japplikal dawn ir-rapport. Nirringrazzja li rapportera xol xogħol tagħha b'entużjażmu imma ħafna affarijiet li ma naqbilx magħhom. U nixtieq li nemendhom u għalhekk għan nelabora fuqhom. L-ewwel nett, Ir-rapport jitlob li jkun hemm implementazzjoni urġenti tal-kompetittività u l-CCI, istrument ta' konverġenza u kompetittività, fuq il-metodu komunitarju. Qed nitkellmu dwar kapaċità fiskali għal-IMU e li twassal biex id żona euro issir ekonomija jew unjoni ta' trasferiment. Forse rapporter hekk trid. Mill-ġdid flok nitalmu mill-iżbalji li l-istati membri għamlu bl-ekonomija ta' trasferiment, hemm issa pjanijiet biex dawn l-iżbalji jiġu kopjati fuq skala Ewropea. Ir-rapporter titlob darba wara l-oħra il-konklużjoni ta' negozjati fuq l-FTT, taxxa fuq transazzjoni finanzjari, u anke l-aġenda tal-Kunsill fuq sistemi ta' taxxa b'konverġenza mal-Unjoni Ewropea. Jiena dejjem kont kontra l-FTT u xi eh, avukat favur il-kompetizzjoni tat-taxxa. Jiena nixtieq li ntemmu li hemm jub fil-astru fiskali b'scoreboard soċjali bħala strument xira, imma l-Kummissjoni tistaqsi kux hux l-aqwa entità biex tindirizza dal-affarijiet, ma nix ninsew li dawk il-pajjiżi li għandhom iżejjed irridu jixprunaw id-domanda billi iżidu l-pagi. Jek dan jiġri ħanitlu f'sitwazzjoni fejn pajjiżi bħal Ġermanja ħajaqlawa minħabba li huma kompetittivi wis. Għalhekk President, ir-rapport ta' Sinjura Ferreira sfortunatament hija kollox u l-kontrarju ta' kollox. U kollox bil-maqlub. Grazzi. Ħames minuti l-Sur Gigold. Grazzi, President. Ehm, Ħankompli fuq l-eżempju ta' Jean Paul. U fil-ħodor, Jean Paul Gozes jisu jiddetermina li ma lingwa nitkelmu. Li jurtana bis-semestru Ewropew huwa li tagħmel distinzjoni bejn żewġ affarijiet. Hemm ħafna nuqqas taqbil fil-punti di vista ta' xanna bżonna l-governanza ekonomika f'dan il-Parlament Ewropew, hemm min fil-Parlament irid kompetizzjoni ta' taxxa bleqqel mod bħalma smajna, kompetizzjoni regolatorja, ċaħda tas-suq soċjali u l-ekonomija tas-suq soċjali. Imbagħad hemm verżjoni inqas ħarxa, il-konservattivi u liberali, li huma ħafna rqajja ta' opinjonijiet, is-soċjalisti li jridu tkabbir, u grad ta' bilanċar mill-ġdid, aħna nissimpatizzaw ma' dawn, ma' forse ma naqblux eżattament x'tib ta' tkabbir rridu. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni sfortunatament huma unilaterali. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 għandha soċjali, ambjentali u ekonomiċi. Aħna għadna namlu l-kalkoli tagħna u somom u skoprejna li għanna żewġ superpotenzi tal-enerġiji li jġeddu li huma li rċivaw rekomendazzjoni Malta u l-Estonja. Pajjiżi oħrajn ma rċevawx rekomendazzjonijiet. Filip Lambert għalinna li l-istess japplika għal irda tal-faqar u l-qatt. Approċ unilaterali, inkoerenti u mhumiex il-pajjiżi li għandhom il-problemi il problemi il gbar kbar li qed jiksbu rekomendazzjonijiet, jiddependi biss skont Eh, kif għam il-persuna konċernata, fuq li manħata s-soddaraqat, kif ħajsal fil-affarijiet, etc. Imma l-kwistjoni trid tissolva din hija l-qofol tal-problema u hija żbaljata il-proposta tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni trid tifhem li l-istess li irid jintuża għal pajjiżi kollha L-istess miżuri. L-Unjoni Ewropea għandhom l-anijiet u l-Istati membri l-affarijiet. L-Istati membri issa jagħmluhom l-affarijiet skont konformità mar-regoli li hemm din għandha tiħoħsib il-Kummissjoni mhix kwistjoni li tinoġob ma' stat membru partikolari jew ikun hemm attitudni partikolari ma' ċertu stati membri, aħna appellajna għal konsistenza u għal bilanċ, ma rridux dawn it-tip ta' diskrepanzi. Hemm xi ġoħra li ddejjaqni. Ġala darba ħadd deċiżjoni infurza anke jekk ma taqbilx ma' rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni trid tippubblika li ma' rakkomandazzjonijiet ġew infurzati u li ma' le. U hemmhekk l-impjegati tagħna għamlu l-kalkoli tagħhom. U s-somom. F-17 biss minn 140 rakkomandazzjoni kien hemm progress sinifikanti, laqas 15% mhuwa dan, il-bqija jitpinġa bħala rapport fil-rapporti ta' progress, firqajja li molaw, bl-irqaqat, bl-iktar mod eh, b'tipa zaħira, eccetera, assista tara tabella jew xi informazzjoni biex tara li ma stati membri kisbu li ma rakomandazzjonijiet, ġifiri l-Kummissjoni teħeba wara subaja, wara l-dmir li għanda trasparenza, l-Kunsill qed joqgħod lura u l-Kummissjoni qed tibża tippubblika l-informazzjoni ta' liema stati membri waslu fejn fuq liema rakkomandazzjonijiet. U għalhekk huwa ċar li hemm biża min-naħa tal-Kommissjoni li tikxef min fil-Kunsill li min fl-Istati membri mhux qed joqgħod mhux qed jimplementa rakkomandazzjonijiet Kunx ikun il-partit politiku rridu trasparenza. Grazzi il-President u grazie tal-li tajtni il-mikrofonu u nittolbok tagħti il possibilità li l komissjoni tajdinna għala mhux qed tajdina din informazzjoni u għala qed tinjora x'qal il-Parlament id-darba li għaddiet. Grazzi. Jiena naħseb li memlebda membru tal-Parlament Ewropew li jitkellem jgħid il-President Mill-Kummissjoni għaw xaħat li jishtiq jitkellem? Okay, uh, please uh, try to be... Jek joġbog, zon fil-qosor. Għanżon fil-qosor ħafna, grazzi. Fuq il-kwistjoni ta' implementazzjoni tal-CSRs eżistenti, rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajis, niġbet l-attenzjoni tal-membru onorevoli għal valutazzjoni li għamenna fil-Kommissjoni li ta' bilħaq aħna naqblu miegħu fuq it-ħassib ta' nuqqas ta' implementazzjoni firxa ta' oqsma, ħadna nota tal-fatt li fċertu oqsma kien hemm progress impressjonanti u f'oħrajn ta' bilħaq kif qal is-Sur Gigold u suġġerixxa hija diżappuntanti. Madanakollu aħna nemnu li valutazzjoni tal-implementazzjoni li tkun fija biss sempliċement il-paragun ta' implementazzjoni kbira jew parzjali f'dawn l-aħħar 12 xar bit numru totali ta' rakkomandazzjonijiet li ġew implementati forsi tkun qed tissattovalita l-isforzi li saru diġà. Aħna minflok ngħidu li feress li xorta waħda naħsbu li tħassib qiegħed hemm xorta waħda ħadna nota li hemm stati membri foqsma kollha li għamlu passi l qoddim fid-direzzjoni tajba immexxijin propju mir-rakkomandazzjonijiet u mill-konsulenza ta' politika li taw l-istituzzjonijiet u għalhekk anki jekk naqblu li mhux biżejjed nemnu li l-effetti ta' semestru Ewropew kienu pożittivi anke li lin mill-implementazzjoni sħiħa tar-rakkomandazzjonijiet. Grazzi. Il-President. Grazzi sur Gigold. Nixtieq ngħid ċarotont li mhux kontent bit-tweġiba tal-Kommissjoni, jinkon speċifiku ħafna. Jekk tħares lejn ir-rapporti differenti tal-pajjiżi li intom ippubblikajtu, ċertu rapporti titkellmu dwar implementati il-biċċa kbira tagħhom. Oħrajn tajdu progress importanti, oħrajn tajdu pro ftit progress. Jekk qabbel terminoloġija u jien dan għamiltu u għamilni dan permezz tar-rapporti kollha għal kull pajjiż dejjem tużaw klim differenti biex tiddeskrivu jekk pajjiżi għamlux progress jew ftit progress jew ikun xukun. Bażikament tagħmlu valutazzjoni li tagħmilha impossibbli li tqabbel minn pajjiż għal ieħor ġara. M'hemmx konsistenza fil-metodoloġija bejn il-pajjiżi differenti u deskrizzjoni tal-progress tagħhom. Lil minn hekk terġa' laqqasem tabella fejn tista' tara il-rapporti kollha l-pajjiżi differenti u x'sar. Laqqasem tabella li tqabbel ir-rakkomandazzjonijiet tas-sena li għaddiet ma' dawk ta' din is-sena sabiex bekk tiffaċilita l ġurnalisti jifmu eżattament x'ġara biex il-pubbliku jifhem x'ġara u anke l-istituzzjonijiet li jaħdmu għal votanti, għal pubbliku u aħna neħtieġu li jkollna dawn il-valutazzjonijiet kritiċi. Jekk laqas biss tazzardaw tqablu x'ġara u xirrakkomandajtu s-sen li għaddietu tqabluh ma' dak li diġa deċis ma' l-Kunsill u dak tas-sow li inkiseb mod faċli li tifmu li tiġbru jiddispjaċini mhux qed tagħmlu xogħolkom tajjeb u fuq da ma kontu speċifiċi. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħaddi lura għas-Sinjura Ferrera għandek 10 minuti sal-aħħar tal-laqa. Pas 10 minutes. Muito obrigada, eu acho que não preciso de 10 minutos. Grazzi, naħseb laqqa semma l-fej 10 minuti tajti sinjura Ferreira biex niprofa nwieġeb għall interventi li kienem qabli, nishtiq l-ewwel qabel kollox nirringrazzja l-kollega suġġerimenti tagħhom u iktar u iktar nishtiq nirringrazzja il-kollegi għat titjib li ħajkomplu isaħħu jilaħmu dan ir-rapport. Nishtiq nisħaq anke fir rigward l-intervent tal-kollega Gozes li jena naqbel mal-ħsieb li qal u il-Parlament qed jitlob li jgħamil jisirek u jisirek imma jisu ma tiġri xejn u kollox jgħaddi jisu xejn. U għalhekk jiena naqbel ma dawk li qed jgħidu li aħna rridu niksbu konsens wiesa fuq dawn ir-rakkomandazzjonijiet biex imbagħad ngħaddu għal fażi li jmiss, fazi iktar intensa fejn aħna nitolbu li dawn inizjattivi jibdow jisiru b'mod konkret, mod tangibli, għaliex fost ċittadini bħalissa hemm sens ta' stennija fil-pajjiżi tagħna, iċ-ċittadini mhux qed jifmu eżattament xem wara dawn il-miżuri u wara l-Unjoni Ewropea u d-deċiżjonijiet li tieħu. Biex ngħidu hekk fuq il-futur tal-Portugal kien hemm mistoqsija u jiena mit mistoqsija jien stess għaliex dan huwa pajjiż li wetta ir-rakkomandazzjonijiet kollha ta' Trojka imma fl-aħħar mill-aħħar l-affarijiet ma mxewx kif Ħsibna li se jimxu il-Ministru irriżenja u ċittadini kollha għadhom qed jistennew x'se jiġri u fiħdan it-trojka ħadd qed ivvaluta il- rakkomandazzjoni tagħhom stess, laqas bisċa analiżi ta' x'ġara u ma ġarax. U din l-ar ħaġa li tista' tagħmel meta dak li jkun eh, qed jistenna minn għandek u qed jipprova jaf dak. Kif ħajkun hemm fiduċja fil-istituzzjonijiet Ewropej? Irrid ikun hemm informazzjoni li tiġi mqabbla ma' l-informazzjoni li talab Giegold, il-kollega, il-kollega u l-onorevoli Giegold talab li jkun hemm analiżi tal-informazzjoni u tal rekomendazzjoni ta' qabel, jiena naqbel 100% fuq dan u nitlob li jkun hemm valutazzjoni sa liema punt twet u ġew rispettati rekomendazzjoni tal-Kummissjoni. Barra minn hekk nixtieq analiżi oħra, analiżi fuq il-kwalità u rrida tajba ta' kemm ġew rispettati ir-rekomendazzjonijiet. Pajjiżi huwa f'xifer l-irdum u ħajidħol f'sitwazzjoni ar minn dik li beda minna u għalhekk naħseb li hemm bżonn analiżi dettaljata wasanna f'mument li nistabilizzaw l-affarijiet naraw x'għamilna u x'maminnix u jekk huwa neċessarju nirrevedu ħafna jew ftit dak li kien it-triq li ħadna u l-prioritajiet li għandna. Fuq il-risposti tal-kollegi, xtaqt li l-kollega Epping isemmi xinu ma l-problemi. U jtina lista, naf li kienem problema fuq l-FTT, l-pelastru soċjali tal-taxxa fuq transazzjoni finanzjari, anke fuq CCI, istrument tal-konverġenza u kompetittività, l-affarijiet iridu jizdidu, salari irridu jizdidu, għax il-pagi irridu jkunu konformi mal-żminijiet. Anki jekk titnaqqas mhux meta żżid biss il-pagi għax faċli tagħmel hekk. Issa tittara jekk il-Kummissjoni u l-Kunsill kisbux progress imma progress kontra ta' xulxin għaliex hekk jidhru l-affarijiet min-naħa tal-Parlament Ewropew mill-Palistru Soċjali tal-CCI, strument ta' konverġenza u kompetittività, kull ma tnamlu huwa li nirċivu proposta mill-Kummissjoni. Fuq dan ir-rigward, il-punt di vista tal-kollega Epping ma naħsibx li huwa il-punt di vista tal-maġġoranza tal-Parlament Ewropew. Fuq il-diskors tal sur Philip Lambert naqbel miegħu fuq il-punti li qajjem u nittama imbagħad li nistgħu wessaw l-ambitu fuq livell tal-Kunsill biex bekk ikun hemm iktar stabilta' fuq semestru Ewropew biex dan iseħ naħseb irid ikun hemm iktar konverġenza fuq il-linji ġenerali. Nieqaf hawn m'hemmx għalfejn naħli iktar ħin, nistenna l-emendi għall-rapport u mbagħad kif qal il-kollega Gozes nistennew li fl-aħħar mill-aħħar mill-kliem naddu għal-fatti biex bekk il-programm tagħna jitwettaq ikun konkret permezz ta' azzjoni konġunta iktar b'saħħitha mill-Parlament Ewropew bitweġiba l-istennijiet ta' ċittadini tagħna li verament qalbhom maqtuha minn din il-binja, din l-arkitettura, din l-arkitettura li hija l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Ferreira. Sfortunatament minħabba ċertu urġenza fuq dan ir-rapport, l-iskadenza għall-emendi huwa l-17 ta' Lulju. Grazzi ħafna nalqu l-laqa għal dalodu, grazzi. Terġaw, nerġaw nil-taqaw fit-tlieta, grazzi.